Uh, good morning, ladies and gentlemen. A very warm welcome to you on this nice sunny morning. l tajba, senjuri, Nerqakum għalla għatana jina grat li ser um, nibdew uh, kmini illa għatana l-kem kena l-avvenimenti tal-miliet il-bira l Insomma. Il-bira flasġija u kol kien min inħadem eh, tart biex jiprofa jikseb eh, rizultat u laħar ftehim mal-Kunsil fuq eh, id regolamentazzjoni tal-prodotti tal-kostruzzjoni. U jiena grat li Sinjura Styler għada hawnhekk bħala rapporter. Tixtieq forsi tagħti aġġornament dwar is-sitwazzjoni Grazzi, tajt il-kelima tal-li tajt nidil l-opportunita, nant għajna tlieta fil-axija u wara tlet sijat, għanzi kważi erba sijat aħna rnexxilna nek l-uftejim u jina nemmen li dan il-ftejim Ntlaħaq ftehim dwaru l-bira fil-koreper, ġifiri dan ifisser li għanna pakket fuq xiex nivvotaw fjannar u jiena grata ħafna li aħna nexxilna nigzbu ħafna punti li aħna bħadġajna bħala komitat. Ovvjament kien hemm xi kompromessi uħud kienu ta' natura teknika jew lingwistika, oħrajn kienu kompromess minna ħatana, sa nirxina niksbu ħafna u interessanti għaliex qabel ma tħanna f'dawn in-negozjati, il-Kunsill kienet jikkoopera ħafna u jiena nemmen li tana ħafna anka minn qabel qabel ma bdejna li hija forsi xi ħaġa stramba għalikom iżda kolli najt il-kooperazzjoni kienet waħda eccellenti mal-kollegi kif ukoll mal-Kunsill u l-Kommissjoni kienet waħda prezenttiva ħafna u jina gratu l-nerxilla nil-ħu ftejn. Nishtiq nir-ingrazzja l-President tal-laqa eh, Malcolm li it-mexja tiegħu kienet importanti ħafna. Grazzi. Grazzi ħafna. Tax-xogħol eh, kollu li għamilt eh, kien ħafna mendi f'tina għarri ġifiri ma kienx ħaġa faċli li uh, um, taħdem fuq dan il-punt, għal sant nirringrazzjak. Ovvijament ser jistekun ikollok ċans biex t-prezenta dan il-xol iktar tard f'jannar qabel ma nibdew bil-votazzjoni. Dan kien l-unika ġurnament li kelli għal dal-ħodu għapparti nishtenejt li dan din il-laqja web-streamed nixtieq ngħid il dawk li qegħdin jarawna minn fuq l-internet ukoll li il-ġimgħa diħla ser nippreżenta uh, xi idea tal fuq uh, l-internet tal-kumitati ġifieri jekk intom tixtieq tistgħu kontribuxxu għal dan ukoll jiena nixtieq ukoll ngħid nitkellem dwar indexing system għal Eh, laqat eh, li huma web streamed għaliex dawn bħalissa qed isiru blink waħda kontinwa mingħajr ma jkun hemm l-ebda bejniethom mingħajr bookmarks xejn. Ara nixtieq ngħidilkom ukoll jekk intom kollegi tiġu hawnhekk fil- kamra għallaqa u tużaw il-kart tagħkom tal-votazzjoni hekk isimkom ikun jista' jitniżel um, fuq uh, uh fu l-internet ġifiri meta um, tiġi webstream dill-laqa tagħna. Isimkom jiġi mniżel. Insomma. Dan huwa xogħol li qed nagħmlu biex intejbu il-komunikazzjoni tagħna. Nixtieq ukoll ngħid li il-newsletter tal-kumitat għadha waħda popolari ħafna u dawk li jixtiequ li uh, jabbonaw maħħa jistaw jamlu hekk fuq l-internet palissa l-ħakna madwar 1000 ehm, membru għal din in-newsletter. Eh, Tajjeb, issa ser naddu għal eh, punti fuq l-agenda tagħna l-ġittijiet tal-konsumatur, rapporteru Andre Schwab. Eh, Xidu rapporter jixtiequ jitkellmu dwar dan ukoll u u wkoll grat li jaw il-Kommissjoni u l-Kunsill hawnhekk maħna naf li kienem għatta zviluppi minnaħat tal-Kunsill u naħseb li il-Koreper fl aħħar tal-Prezenza Beldana adottat pozizjoni il-bira u jiena naħseb li il- Intom preparat stejtu xaħġa dwar dan, jena ma nafx rapporter meta tixtieq titkellem eh, jekk tixtieq il-kunsilli jitkellem l-ewwel jew inti l-ewwel ejli u namlu kif tixtieq. Alright, tajab mela jena għaddi l-rapporter. Grazie ħafna sur President l għannet njina nishtiq ningrazzi ħafna l-kollega Styler u ta' xol taħħa u nishtiq ningrazzi ħafna u nittamma li fil-ġimmat il-ġejjin. Il-Presidenza tkompli taħdem u kolħalli ħalli bekk u li flimkien mal-Konsil naħna nkun nistgħu nikkonkludu dwar din id-direttiva jina nixtieq illi nitkellem fuq dawn iż-żewġ briefing notes ħad kellem fil-qosor u nixtieq illi l-ewwel net jiena nirreferi għal deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja ta' Tinħof u dan din deċiżjoni għal din is-sentenza qalet li kien hemm Ġermaniż illi Ibbukkja kamra fuq l-internet f'dan il-hotel, f'din il-lukanda għal Tinħof u Umbat, bħala kosmatur Ġermaniż, dan kellu jkun pretezz anke meta x'għamel xiri barra mill-pajjiż u aħna rridu naraw jekk il-sit tal-internet Awstrijak kienx biddel xejn affarijiet sabiex jakkomoda l-bidliet tal-konsumaturi Ġermani su koll uh, Qorti tal-Ġustizzja nhar tlieta ddeċidiet li dan mhuwiex hekk skont Brussell wieħed, ġifieri li l-konsumatur Ġermaniż għandu jkun soġġett għal drittijiet u dżmirijiet tal-leġiżlazzjoni Awstrijaka u hekk aħna qegħdin nitkellmu fuq uh, xi ħaġa li huwa għamel għall-interess tiegħu personali u dan jeffettwa l-kumpaniji żgħar daqs medju, iżda aħna rridu nkunu ċari illi dawn il- il-homepages mux biss rridu jisu id-drittijiet u d dunijiet ta' 26 pajis ieħor iżda meta wieħed irid jagħmel xirja jixxi xi ħaġa barra mill-pajjiż tiegħu ma jistax ikun ċert illi qed ikun protett minn protett mill-pajjiż tiegħu f'dak li għandu x'jaqsam l-istatus tiegħu bħala konsumatur. Wara din raġuni f'dan il-każ ta' Alpernhof jiena naħseb li jridu naħdmu iktar fuq dan il-punt u naħseb li l-prinċipju bażiku ta' din id-direttiva ġifieri tal-protezzjoni tal-konsumatur dak li għandu x'jaqsam il-normalizzazzjoni ta' dawn il- ta' dan it-tip ta' xiri barra mill-pajjiż. Nixtieq ringrazzja ħafna l-Presidenza Belġan, speċjalment is-Sur Michel Einhof, li verament għamel minn kollox sabiex jiskura li l-Kunsil fl-aħħar wasal għal-ftehim u nixtieq li ngħid illi minkejja l-kondizzjonijiet diffiċli illi kellna xorta waħda l-presidenza Belġana rnexxilha taħdem ħafna tajjeb ħafna U eh, flimkien ukoll mal-kontribut tal-kollega Tarabella nixxinna nil uftin Jiena naħseb ukoll li fl-aħħar żewġ suġġetti li aħna llum ħarres u briefing note u mbagħad ukoll nixtieq ngħid xi ħaġa. L-ewwel nett jiena nixtieq ngħid ukoll illi f'ħafna każijiet għandna wkoll affetwati id-direttiva tal-e-commerce, id-direttiva tat-servizzi u oħrajn. Għadin raġuni għanna din il-direttiva ta' drittijiet tal konsumaturi li jisa edha taħdem bħala eh, direttiva li taqqat l-oħrajn fl-imkien. Il-dritt tal-informazzjoni ta' din il direttiva jaqbel ukoll ma' direttiva tal-e-commerce u anka ma' dawk tal-prattiċi inġusti kummerċali. Id-direttiva ta' tal-imġiba li mhijiex ġusta kummerċjali nistgħu nagħmlu l-ebda kontraduzzjoni bejn id-direttivi għal din raġuni m'hemmx bżonn li nneħħu ċertu affarijiet però f'dak li għandu x'jaqsam id-direttivi tal-e-commerce u tas-servizzi xi kultan nistgħu naraw li hemm overlap bejnietom. Aparti minn hekk hemm direttivi oħrajn li għandhom jinżammu wkoll U aħna nissuġġerixxu illi id-direttiva ta' drittijiet tal-konsumaturi għandha iżżomm l-obbligi ta' l-informazzjoni illi hemm fil-direttiva tal-e-commerce ħalibek aħna u fil direttiva ta' servizzi ħalibek ikonna livell armonizzat ħalli nerġgħu nistipulaw dak li diġà hemm dawn iż-żewġ direttivi, sa dak li għandu x'jaqsam servizzi finanzjarji dak dan qed ngħidulina fit-tieni eh, briefing jiena naħseb illi dawn huma regoli pjuttost komplessi u għadin raġuni jiena naħseb illi verament eh, huwa diffiċli illi dawn il-problemi fil-kapitli 2 li tan nipruvaw insolvuhom, mek da però ma jfissirx li din il-mistoqsija aħna m'għandniex nippruvaw nsibu anke fi bladi oħra tad-direttiva. Jiena naħseb ukoll li eh, nittama nixtieq nirgazzi r-rapporter li ħadmet tajjeb ħafna bħali u jekk għandkom mistoqsijiet saqsuni grazzi. Grazzi. Nixtieq nagħmlu rawd ma' xi rapporters fuq din il-kwistjoni qabel ma nistiedel il-Kunsell il-Kummissjoni biex jikkummentaw. Nasab li sur de qed jagħtaw flok iżira Gepard Min se jitkellem fuq drittijiet tal-konsumaturi kieġabko. Is-sur Rochefort hawn, is-sur Kreutzmann hawn qiegħed, is-signora Turnin muxaw, is-sur Bilan jinsabaw maħna tajjeb, is-sur Ċandavilis u s-sur Salvini. is sinjura Komi u kol tixti titkellem. Min se jitkellem minn l-SND fuq din kwistjoni, is-sur Kreutzmann tixti titkellem kieġbok? Sur Bilan mela. Tixti titkellem?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 Paragrafu 5. Nitkellmu dwar eh, introduzzjoni tal-limiti u jiena naħseb li dan għandu jkopri kapitli 3-4-5 u rridu naqblu fuq dokument li jista jagħti xi valur lil konsumaturi, valur miżjud u wkoll ikun tajjeb għall-industrijalti kullu ħamsa permettilna li nagħmlu dan xi tibdiliet żgħar. Jekk tqablu dan ma' direttiva fuq is-servizzi, tistaw tindunaw li dan huwa iktar aċċessibbli jiena spiss set li artiklu 5 jatina l-opportunità li nieħdu approċċ orizzontali din hija xi ħaġa li m'għandniex bħalissa fl-Unjoni Ewropea. Nisper li sta jkun ftehim u jisa favur ta' dan għaliex dan huwa tajjeb għall konsumaturi u l-industrija. Fuq is-servizzi finanzjarji jiena naħseb li għanna nżommu f'moħħna li dan huwa settur dinamiku ħafna tal-ekonomija fejn ħafna tibdiliet jistaw isiru u allura għanna bżon ta' livell minimu ta' protezzjoni jekk niksbu dan dan ikun ta' suċċess. Fir-rigward tal-istati membri li diġa għandhom regolamentazzjoni f'dan is-settur, ma' l-ebda kontradizzjoni legali dawn jistaw jibqaw japplikaw regoli eżistenti tagħhom. Jena naħseb li għanna uh, naddu dritt għal su uniku f'dan il-qasam nisper nkun nistan nilqu ftejn nixtieq nirringrazzjakom għal kooperazzjoni eccellenti minn dawk in-nies li abbozzaw ir-rapport grazzi. Grazzi ħafna jgħid il-President, grazzi Sur Bilan, is-Sur Ċanta Filiti se kjoġ bok. Fħarġto, Prodre, saftodu stadios. Grazzi, President. Ovvijament ma kellix ċans li naqra il-żewġ dokumenti ta' dan dokument eh, per Andres eh, jider li għal affarijiet eh, interessanti però jkolli ħafna iktar xi ngħid iktar tajt wara li nkun rajt id-dokument grazzi. Għaw xi membri oħrajn li jixtiequ jikkommentaw. Nixtieq insaqsi l-rapporter fuq it-tieni dokumenta servizzi finanzjarji għaliex naħseb li inti fukajt ħafna fuq ah, rekwiziti ta' informazzjoni hemm jidher li hemm xi kwistjonijiet imqajma fid-dokument. Din hija l-ewwel darba li nirixxi li naqrah iżda rajt xinu l punti għavlenin u għetni nikkwota l-interazzjoni bejn eh, direttiva ta' dritti tal-konsumatur u leġizlazzjoni oħra fu servizzi finanzjari l laħjar wahda possibli, mod partikolari fil-premises contracts u kol ħafna overlaps u kol gaps hemm noqasijiet. Eh, Uh, um, ma nafx eżattament xini l pozizjoni tijak rapporter fuq din il-kwistjoni kolla ta' servizzi finanzjarja li xnaf li hemm mm, xi kwistjonijiet dwar servizzi finanzjarji u hemm min qed li hemm daw il-gaps dan il-vojt. Tista' tinirx informazzjoni dwar dan tieni għax taħseb dwar dan wara li rajt din il-briefing note xini xi rakkomandazzjoni tiegħek grazzi. Jek joġbok, jek tixtieq. Ich bewundere Grazzi ħafna, President, naturalment kon sorpris ħafna li ntu kol kollek iċ-ċansa biex tanalizzaw kol dawn l-istudju importanti ħafna f'dak li għandu xaqsam is-servizzi u tal-banek, per eżempju, aħna iktar din ma tantx japplikaw hawnhekk aħna din nitkellmu iktar fuq kontratti li jkunu konklużi off premises bħal kontratti ta' assigurazzjoni, però kontratti ta' assigurazzjoni wkoll juru ċertu karatteristiċi li aħna rridu nqisu nieħdu konsiderazzjoni speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam assigurazzjoni tal-KFZ, pereżempju fejn hemm ċertu affarijiet li mbagħad irid ikollhom effett wieħed ma jistax mbagħad jirtira minn dan il-kuntratt minħabba li il-servizz tal-assigurazzjoni jkun diġà offrut u jkun diġà japplika dak il-perjodu ta' żmien ġifieri jiena naħseb li rridu naraw kif nistgħu naħdmu b'dawn il-kondizzjonijiet, però naħseb li din hija kompetenza tal-Kummissjoni sabiex tipprova tsolvi dawn il-kwistjonijiet, jekk le jiena nista' resaq emenda minnaħa tagħna jiena ħdimt ħafna ħafna il- u koll segretarjat ħadem ħafna wkoll ma naħsibx li irnexxina sissa li konna aktar sitwazzjoni ċara u jiena naħseb li il-Konsil bħalissa tjamlu konsultazzjonijiet dwar dan istess suġġett u għallura nasab li jkun tajjeb li nistidnu l biex għalajn fħob sabiex jamlu kontribut tiegħu. Grazzi. Tajjeb naħseb li jridu iktar ħin biex nanalizzaw dan il dokument Irrid naraw eżattament eh, trid ċess għal dawn id-dokumenti wkoll dawn huma disponibbli fuq il-website tal-Parlament u wkoll ser ikunu fuq il-website tas-suq intern tal-Kumitat tas-suq intern tagħna wkoll sa tistgħu tiddawlawdjawha. Naħseb l-aħjar issa ngħaddu għal kunsill u l-Kummissjoni naf li kien hemm xi żviluppi importanti fil-Kunsill fir rigward ta' xini l-opinjoni tagħhom dwar id-direttiva kif għandha tiġi żviluppata, sur Bilan kellem dwar kapitlu 5 u l-valur tal-konsumaturi iktar kmieni. Forsi nitlob li sur Endenhoff fl-ewwel ned biex jatina aġġornament u mbagħad sur Petru minna ħat il-Kummissjoni u forsi rapporter jkun jixtieq jitkellem u naħseb anke xi membri oħrajn ikun jixtiequ jikkumentaw għal dak li se tgħidulna intom. Jekk iġobkom ġurnawna fuq il-progress tal-Kumitat, naħseb li dan kien diskussu kol fil per il-bira. Grazzi. Naħseb nista' nitkellem għal andis u xek Iva. Grazzi. Palmat, hemm xi żviluppi importanti fil-Kunsill, il-bira waqt il-koreper aħna l-aħna ftehim. Ma tantx nista' nifhem eh, jgħid il-President għaw wis storbju u mhux nisma' l-kellim. Naħseb li l-mikrofonu tiegħek għandu problema jgħid il-President. Jekk jogħġbok tista' tbiddel postok. Is it bitter? Tajjeb, tajjeb ħafna hekk, grazzi. Tajjeb, mela se nerġa' nibda mill-ġdid. Grazzi tal-li tajtni l-kelma bħalma qed kien hemm xi żviluppi fil-Kunsill il-bira waqt il-koreper aħna l-ħaqna ftehim Iżda dan għandu jiġi validat mill-Kunsill ovvjament. Nixtieq namlu nagħmel dan il-fatt ċar ħafna. Il-punti l-enini tal-ftehim tagħna naħseb l-affarijiet li ta' importanti fuq uh, kapitli differenti. Għal-għonet aħna għazilna li nifukaw fuq uh, kontratti li jisiru għad distanza u kapitli 4 u 5 ġew eh, neħija eh, mill-Kunsill ġew mħassrin. Minħabba l-armonizzazzjoni minima li għandna, huwa diffiċli ħafna li niggarantixxu kwalunkwe valur miżjud għall konsumaturi jew inkella għall gvern. U allura aħna għażilna li inħassru dawn il-kapi niftemu fuq hekk fuq iż-żewġ kwistjonijiet speċifiċi li ġew qed jiġu trattati llum fil-kumitat jien nista' ngħidilkom kif aħna trattajna dawn fil-kunsill. Aħna konna qed nifukaw fuq dawn iż-żewġ tipi ta' kontratti li semmejt. U żammejna kapitli wieħed u tlieta Jien nista' ninformakom li s-servizzi finanzjarji mhux ser jiġu inklużi fl-iskop tal-applikazzjoni ta' din id-direttiva fil-proposta u fir-rigward tal-relazzjoni mal-akki komunitar aħna sibna li hemm xi diffikultajiet. Fuq l eh, leġiżlazzjoni vertikali u settorjali kif hija magħrufa, l-speċjalist għandha tiġi applikata u wkoll eh, l-applikazzjoni tal-kustumatur għandha tiġi meqjusa bħala lex generalis. Għandha tanzi direttiva tas-servizzi u l-Electronic Trading Directive huma voluti hawnhekk. Dawn għandhom jiġu applikati kollha kemm huma. Kollha fil-qasam tagħhom. Hemm xi overlaps ovvjament Iżda il-Kunsill jemmen li aħna nistgħu nibqgħu napplikaw dawn it-tlet direttivi mingħajr ma nemendaw bl-ebda mod id-dispożizzjonijiet ta' artiklu 22 sezzjoni ħafna 5 tal direttiva ta' servizzi li tgħid li dawk li jipprovdu servizzi jinsabu f'territorju partikolari jistgħu joffru servizzi f'territorju oħrajn. Aħna rridu nipprevjenu li jkun hemm xi konflitti fil-futur. L-opinjoni tagħna dik tal-Belġu hija li ma jkun hemm l-ebda konflitti bejn id-dispożizzjonijiet tal-direttiva iżda jekk ikun hemm xi konflitti fil-futur aħna nkunu nistgħu nintroduċu eh, regola fil kwetta dawn il-konflitti mbagħad id-direttiva tal-konsumaturi tieħu preċedenza fuq l-oħrajn din hija kif narawa aħna ir-relazzjoni bejn id-direttivi u kif aħna iddeċidejna li din issir Eh, forma regolatorja. Fil-rigward tal-verżjoni finali din se tiġi approvata fil-Kunsill u ovvjament se tiġi adottata waqt eh, kunsill ieħor, konfigurazzjoni differenti oħra tal-kunsill. Grazzi ħafna, jgħid iva il-President, grazzi tal-jettina l-opinjonijiet minna ħata l-Kunsil, din jaxra importanti għaliex hija importanti għalina kif ħankun nistgħu naħdmu bħala komitat. Nixtieq nikjeri miegħek. U ngħid li aħna saqsina waqt il-kodeċiżjoni din għal ewwel qari u għal daqsna l-pożizzjoni tagħna ser u ukoll. Għabbazi ta' dak li inti il-proposta oriġinali tal-Kummissjoni li ma ċettax l-Unfair Sales of Goods Directive u direttivi oħrajn dawn taħt il-proposta tiegħek kif għaw kif huma ma hemm l-ebda tibdiliet għal dawn fi klim ieħor għal daqsant id-direttiva tal-drittijiet tal-konsumaturi se tiffoka fuq eh, tibdil tal-distance selling ta' direttiva ta' distance selling. Tajjeb, naħseb li jkun interessanti li konna reazzjoni mill-Kummissjoni jekk jogħġbok għaliex qabel ma l-proposta oriġinali tal-Kummissjoni din hija diverġenza kbira tal-opinjoni waħda ġifiri jisu ma hemmx direzzjoni ta' fejn sejrin. Allura jkun tajjeb li nkun nafu eżattament x'taħseb il-Kummissjoni dwar din il-proposta seg differenti mill-proposta oriġinali tal-Kummissjoni. Grazzi. Thank you, Mr. Chairman. Grazzi, Sur President. <clears throat> L-ewwel nixtieq fuq naħbarijiet reċenti mill-Kunsill qabel ma ngħaddi għal kwistjonijiet fid dokumenta briefing. L-ewwel nett il-Kummissjoni tilqa mill-kbir ix-xogħol siba ħafna effiċenti li kien hemm f'waqt il-Presidenza Belġana. Dan wassal għal ħafna progress fin-negozjati tal-Kunsill u anki fuq direttiva ta' drittijiet tal-konsumaturi. Dik hija xi ħaġa importanti l ewwel li xtaqt ngħid. Imbagħad, it-tieni net importanti ħafna ngħidu wkoll li l-Kummissjoni ser tieħu pożizzjoni ħarija fuq dan il-kompromess ġalla darba l-diskussjonijiet hawn fil-Parlament ikunu intemmu fuq l-ewwel qari. Għalhekk m'għandniex punt di vista definittiv fuq il-kompromess tal-Kunsill. Madanakollu kollu aħna nirrikonoxxu li l-Kunsill kienet ħabba wiċċu ma' blukkaċ. Kienem eh, diffikultajiet biex ikunu jistaw jimxu l-qoddim u għalek provaw jisibu modi kif jistaw jiffukaw negozjati fuq ċertu, ċertu partijiet tal-proposti. Għalek minn dak il-punt di vista, test li issa ntlaħaq bil-dwaru fil-level ta' koroper jider li huwa bażi li nistgħu naħdmu bih biex nilħu kompromess huwa konsistenti mal-mira li ntejbu s-suq tal-konsumaturi tagħna. Kummissjoni jiddispjaċija jekk ma jkunx possibbli mbagħad li nkun nistgħu nilħu ftehim ibbażat fuq l-armonizzazzjoni sħiħa tal-kapitli 4 u 5 madana kollu jekk nifukaw fuq ċertu partit tal-proposti mbagħad nkun nistgħu noħorġu minnha nsibu qbil. Madana kollu rridu naraw minn qabel ser nagħmlu sabiex bekna nsibu l-aqwa soluzzjoni u biex nagħmlu dan irridu nagħtu ħarsa fl-aħħar mill-aħħar kif id diskussjonijiet ser jiżvolġu fil-Parlament ukoll. Issa fuq żewġ kwistjonijiet li tqajmu hawnhekk L-ewwel nett ir-rabta ma' leġiżlazzjoni eżistenti. Dokumenta briefing fuq ir-relazzjoni mal-leġiżlazzjoni oħra naħseb li taqsam l-istess konklużjoni bażika li kienet intlaħqet ukoll fil-proposta tal-Kummissjoni. Jiġifieri li r-relazzjoni mal-direttiva ta' drittijiet tal-konsumaturi u l-leġislazzjoni orizzontali pal per eżempju direttiva tal-kummerċ elettroniku, direttiva ta' servizzi għandhom ikunu komplementari. Dan xe fisser? Fisser li kull biċċa leġislazzjoni trid tapplika kompletament skont l-ambitu u l-kamp ta' applikazzjoni u għalek per eżempju direttiva tal-drittijiet tal-konsumaturi u direttiva tal-kummerċ elettroniku japplikaw imbagħad trid tapplika ir-rekwiżiti ta' informazzjoni fiż-żewġ testi. U anki f'każ ta' konflitt, soluzzjoni hija li direttiva tal-drittijiet tal-konsumaturi tkun dik li tapplika. U dik kienet il-konklużjoni fil-fatt li laħaq il-Kunsill fuq dan il-punt. U għalhekk f'dak ir-rigward naħseb li x-xogħol tal-Kunsill fuq relazzjonijiet ma' leġiżlazzjoni oħrajn waslet riżultati soddisfaċenti ftit jew U għalhekk aħna naħsbu li l-armonizzazzjoni sħiħa tapplika wkoll foqsma fejn direttiva ta' servizzu direttiva tal-kummerċ elettroniku japplikaw. Iżda da ma kienx possibbli li neħuħ mal-Kunsill, sfortunatament. Mbagħad Tininet fuq il-kustjoni ta' servizzi finanzjari lan tal-proposti tal-proposta tal tal-Kunsill kienet li tkopri servizzi finanzjari tant li kienu koperti fil-leġizlazzjoni ta' qabel li qed tiġi formulata mill-ġdid permezz ta' direttiva ta' drittijiet tal-konsumaturi u għalhekk sabiex ma nitilfux il-ħarsin li kien hemm qabel dik kienet l dak kien l tal-Kunsill. Imbagħad fir-rigward il-kapitlu tlieta fuq il-kuntratti li fuq distanza il-servizzi japplikaw biss għal parti l in mill-ħanut u għawn sabiex ikun hemm salvaguarda tal-ħarsin għamlu minn kollox speċjalment f'kwistjonijiet li ma jaqgħux taħt il-direttiva tal-kreditu tal-konsumatur. Per eżempju, jkollok kontratti fuq distanza u anki kwistjoni ta' ipotekar, per eżempju. Dik hija eżempju wieħed ta' kontratti possibbli li jkunu koporti taħt il-proposta tal-Kummissjoni. Il-dokument jisħaq fuq l-assigurazzjoni u hawn il-proposta tal-Kummissjoni kienet tipproponi li teskludi l-assikurazzjoni għaliex huma parzjalment koperti mill-mekkaniżmi tal-ħarsin tal-konsumaturi, speċjalment fir rigward l-assikurazzjoni tal-ħajja. U naħseb li dik toffri bżejjed protezzjoni. Madana kollu, il-negazjati fiħdan il-Kunsil bħalma għal Surandanov u spiega waslu għal situazzjoni fejn ma kienx possibbli li nilħu bil. Bil fuq il-servizzi ta' servizzi finanzjari nżammu fl-ambitu tal-kapitlu 3. U l-Kummissjoni dispjaċija li dan kien ir-riżultat f'ħdan il-Kunsill. Grazzi. Okay, well thank you both. Grazzi, grazzi. Nejnijentom, jintom, għandak li għattu, naħseb speċjalment fuq dak li qalu l-Kunsil nixtieq nistaqsijek ir-rapporter jixtieqx jirreaġixxi għal dan. Is-Sur Leħner jixtieq jitkellem, hemm xi kollegi oħra li jixtiequ jikkumentaw fuq dan fuq l-approċċ tal-Kunsil u x'inhuma l-punt vista tagħkom dwar l-idea li jkun hemm bidla tant importanti għall proposti. Ġifieri li jitħassru kapitli 4 u 5 u nifukaw fuq il-kontratti fuq distanza. Andres Jwab. tixtieq twieġeb anke Kort Lehner, Twan Mandes, ċaħat ieħor. Jekk jogħġobkom. Rapporteur. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Grazie, Nasur President. Jina l-ewwel net nixtieq ngħid Inta ħaġa importanti aħna naħsbu l-Presidenza Belġana dak jandu għandu x'jaqsam il-proposta mill-ġdid tal-kapitlu 2 u 3 s-suġġeriment tagħna ċettaw dwar il-fatt li aħna rridu naħdmu nerġgħu fuq dawn il-kapitli kien hemm maġġoranza favur dan u jiena nixtieq nilqa' l-kooperazzjoni li kien hemm bejn il-Kunsill u l-Parlament fuq dawn il-kwistjonijiet legali diffiċli ħafna u l-mod tajjeb ta' kif aħna ħdimna flimkien issa dwar il-fatt li tneħħew il-kapitli 4 u 5 jina u kif ukoll ix-shadow rapporters ħdimna ħafna fuq dan jiena naħseb importanti li ngħidu dan minħabba li l-kollegi Gebhardt u Rochefort ma setgħux ikunu hawnhekk. U aħna fl-ħar diċdejna xanna namlu b'dan, pero dak li ħaġa importanti ħafna huwa li fil-konsil fil-fatt il-fatt illi aħna il-riskju tal-artiklu 23 u fatt li jemnu referenza l-artiklu 21 din dawn ma punti li aħna rridu naralizzaw ġifiri minħabba li dan jista' jkun li ma japplikawx għal kull tip ta' kontrat kommerċjali għallura din raġuni jistgħu japplikaw il-kapitli 2 u 3. Din is-soluzzjoni suġġerita minnaħa tal-Konsill li tfisser li ħajkun hemm differenza bejn il-kondizjonijiet tal-kontratti li jkunu konklużi off-premises u kontratti li jkunu konklużi b'mod ieħor. Palissa għad għandna m'għandniex din il-problema, però aħna u x-shadow reporters ħanerġgħu niddiskutu dawn il-punti mbagħad fl-aħħar nittamaw li nkunu nistgħu niddeċiedu jiena naħseb li huwa tajab ħafna li l-Presidenza Belġana qiegħda turi li huwa possibbli li tiftehim fuq affarijiet anke daqshekk komplessi li aħna ħadimna daqshekk tajjeb bejnietna ringrazzjak. Grazzi ħafna sur President jiena nixtieq nitkellem fil-qasor minħabba illi jiena naħseb il-pożizzjoni tal-Konsilja waħda plausibbli waħda tajba u konsistenti u jiena diġà qed Di, minħabba li naħseb li l kif qed inbidlu din id-direttiva mixi fid-direzzjoni tajba sal mod kif id-direttivi l-oħrajn huma kompatibbli bejn xulxin jiena naħseb illi din hija ħaġa naturali f'dak li għandu x'jaqsam id-direttiva u l-implementazzjoni tad-direttiva huwa ċar illi importanti illi naraw kif dan eh, jaqbel u jorbot ma' dokumenti oħrajn, x'inhi l-bażi legali u dawn l-affarijiet li huma tant importanti li aħna rridu nistabilixxu ma mhux qed ngħidu aħna biss mill-Parlament issa dwar ir-raġunijiet kif qal il-kollega Xwab. Meta imbat il-riskju jista' jkun pereżempju iktar preżenti f'kull tip ta' kuntratt din hija ħaġa importanti u aħna ma nistgħux naqbdu nimplementaw regolament mingħajr ma jkun hemm analiżi u valwazzjoni ta' kif, suppo, kif suppost qabel dan dan il leġislazzjoni ta' għamil sens ħaj kolla fil-pajjiżi differenti, eċetera, eċetera. Andrea Strab diġa qal kemmu importanti da, però jiena naħseb li huwa importanti wkoll li f'daw il-kwistjonijiet jiena naħseb li hemm xi kwistjoni importanti li għandhom ikunu analizzati. Hemm bżonn li nagħtu raġunijiet kif ukoll nagħmlu analiżi tajba. Nirringrazzjak. Well, I think unless the rapport... Naħseb li jekk ma jkontradixxinix il-rapporter kellna tabella ċara, sol leħner mhux qed jismani. Qed inwieġbek, leħner. Għal punt l għajemt Jek niftakar fil-bidu tal-proċess kena analizi komprensiva ħafna li kienet mitluba mill-Kummissjoni dwar differenzi fuq kwistjonijiet anke trasferiment ta' riskju minn pajis għal ieħor u għalhekk diġà għandna tarif aġġornat fuq dan. U jekk jaqbel ir-rapporter ma naħsibx li għandna bżonn iktar informazzjoni, rridu nagħmlu deċiżjonijiet fuq l-informazzjoni li għandna. Mr. Mandes. Thank you, Chair. Very briefly. Um... Grazie, President. Jiddispjaċini li jifna il-proposta billi naħħejna l-4 u 5, iżda jekk huwa l-unika mod biex insibu qbil aħjar intejbu biċċa parti żgħira milli ma ntejbu assolutament xejn. Kif għal rapporter fuq id-direttiva, peress li kontina il-rapporter fuq id-direttiva ta' timeshare, naf ma l-problemi għax il-konsumatur ma jkunx jaf minn liema pajjiż ikun qed jixtri jew inkella minn għalih ikun jaf u ma jkunx jaf kif tiġi implementata l-leġiżlazzjoni. U għalhekk nisħaq jekk nħassru kapitli 4 5 naħseb li kun għaqli u nittama li Andrea jista' jagħmel bħalu bħal ma tnajtin li kun jista' jbiddel id-direttiva f'regolament għax nkunu ċerti li l-konsumaturi jkunu mħarsa u ma jkollhomx xkil. Nittama li il-rapporter kienet jismani u bekk nistaw nkunu nistaw nużaw il-waqfa tal-miliet biex bekk intejbu l-affarijiet. Jek tassew irridu ntejbu s-suq intern, irridu nitkellmu fuq dan u mhux nitkellmu dwar l-interessi nazjonali. Grazie. Okay, well, I'm going to close the discussion now because nobody else indicates that they want to contribute, I think. Ma nafx jek xħat ieħor jixtieq jitkellem. Inkomplu din dan il-punt is-sena d-dieħla f'jannar nifoka li dan huwa l-ewwel qari għalhekk il-Parlament għandu rwol kruċjali f'dan il-punt, interessati nisimgħu mill-Kunsill x'jaħsbu u naħseb li surġva bumba jista' joħroġ bidejat biex jgħinna fil-progress matul jannar. Issa ngħaddu għal xogħlijiet fuq il-proċess xoħ xogħol importanti ħafna fil-kumitat fuq l-SMA, l għat ta' suq uniku, suq wahdini. Aħna qbilna li neżaminaw il-proposta tal-SMA fid-dettal billi namlu tlet rapporti li ju qed jimxu konformament mal-proposti u għalhekk skont il-kapitli tal-SMA jikonna tlet kapitli li huma l-tmexxija u sħubija fis-suq waħdini, is-suq waħdini għall-Ewropej u s-suq waħdini għall-imprizi u tkabbir. Għanna żewġ rapporters mitlieta llum nilqa l-Sinjura Kanjete li qed tagħmel ir-rapport fuq it-tmexxija is-Sur Korea de Campos qed jagħmel il-suq uniku l-Ewropej, is-Sur Buzoj għandu xogħol siwa ħafna fir-Romanija fejn qed jiddefendi l-PhD tiegħu u nittama li wara il-miliet jiġi hawn fostna jkun Dr. Buzoj u nixtiequlu r-risq biex dan iseħħ. Issa għanna sija u tlet kwarti biex namlu diskussjoni ma nixi shadows skolla unnek, iżda xtaqt niverifika ma rapporters u namellom suġġeriment. Nistiden kull rapporter li prezentaw wieħed wara liħor dawn il-punti biex bekk ikonna stampa ġenerali fuq din id-direttiva kollha. U anke fuq il-proposta tal-SMA, il-lat tas-suq waħdini. Mbagħad nistieden li shadow rapporters jikkontribwixxu fid-diskussjoni wieħed wara l-ieħor u ma naħsibx li hemm għalfejn qogħdu qablu għam eżatt skont l-argument għax hemm punti li jidħlu f'xulxin fit-tliet rapporti. Importanti għalhekk li konna l-ewwel skambju ta' opinjonijiet. L-ewwel is-Sinjura Kalniete, il-Professur Korea de Campos, is-Sur Kreuzen, is-Sinjura Kalniete għandha slides biex tiftaħ il-diskussjonijiet, ma nafx ikku se jidru fuq l-iskrin, u għalhekk Ntik il-kelma biex tiftaħ diskussjoni fuq l-SMA. Signora Kalniete, grazzi President, jiena ħanajt li t-mexxija tas-suq uniku hija kif waslu għat kabbir tas-servizzi u kif ħankopru s-suq wahdini biex iwassal għat kabbir u anki l-lajnuna ta' ċittadini. L-ewwel slide, il-miri Waħda mill-kwistjonijiet li l-Parlament irid jiddetermina u aħna lkoll flimkien hija x'inhija l-ambizzjoni tagħna fir-rigward l-SMA. Ser nagħmlu ħansaħħuh, komplu nżidu nagħmlu aktar sot għal proċess ta' konsolidazzjoni. Jiena din hija l-mistoqsija tiegħi fl-ewwel slide. L-ewwel nett irridu niddeterminaw x'inhuma l-prijoritajiet tagħna għax fil-proposti kollha rridu naraw li naslu għal 10-12 il-punti li rridu nilħu mbagħad immorru lil minnek. It-tieni net irridu nindikaw direzzjoni li nepreferu skeda għall-inizjattivi ta' priorità li għandhom jittieħdu sa l-2012. Imbagħad ħan nissuġġerixxu inizjattivi addizzjonali għal għat tassuq wahdini u jistaw intejbu possibilment. Imbagħad dak li nikkonsidra importanti ħafna huwa li aħna samna rapporti skont tliet pilastri tal-suq uniku, t meċxija ċittadini u n-negozji. U dan kollu rridu niġbruh u f'approċċ komprensiv li dan huwa l-patt uniku, l-pakkett uniku u għanna leġizlazzjoni li timxi mit-tlet pilastri u din għanna tkun koerenti. Naħseb li hija kwistjoni ewlenin naddu għal slajd li mis, kieġobkom huwa li rridu nirriflettu fuq it-tisħiħ tar-rwol tal-Kummissjoni biex insaħħu r-regoli tas-suq uniku u nwaslu sħobijiet bejn istituzzjoni differenti u l-istati membri differenti. Barra minn hekk irridu naħsbu dwar inċentivi għal traspożizzjoni f'waqta u applikazzjoni korretta tar-regoli tas-suq waħdini. Din hija waħda mill-aktar kwistjonijiet importanti. Imbagħad irridu nirreflettu dwar x'inhuwa l-approċċ multilaterali x'inhu eżattament, x'jistgħu jkunu l-idejat biex ikun hemm aktar trasparenza, bħal pereżempju tables ta' korrelazzjoni jew scoreboards, hija peer pressure, kif nistgħu waslu għal evalwazzjoni li hija magħrufa fid-direttiva tas servizzi. Imbagħad irridu naħsbu wkoll kif ħansaħħu l-kooperazzjoni amministrattiva fil-qafas tal-solvit eh, u anke fuq is-suq intern u fis-sistema ta' informazzjoni. Imbagħad, suġġett addizzjonali, nislajd li Waħda mill-kwistjonijiet ewlenin tal-kompetitività tal-Unjoni hija kif ħantejbu il-tmexxija elettronika tas-suq uniku fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Irridu naħsbu wkoll kif ħansaħħu il-tpaċija ta' tilwimiet alternattivi li jeżistu diġà hemm 1500 każ taħdan iżda iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea huma 500 miljun, nofs biljun, u għalhekk dan huwa biss il-bidu tax-xogħol tagħna. Imbagħad jekk nitkellmu wkoll dwar traspożizzjoni dettaljata twila wis u dinja waħda mill-problemi, irridu nreflettu kif ħan involvu l-Parlamenti Nazzjonali aktar, għaliex għandhom rwol x'jaqdu fit traspożizzjoni biex inaqsu id-dowmin. L-Istati membri diġa jaraw l-aqwa prassi u qegħdin jaqsmu l-aqwa prassi bejnietom, iżda rridu nkomplu nħeġġuhom biex dan ikomplu jagħmluh. Ir-rapport irid jirrifletti propju dan it-ħeġġeġ tagħna. Imbagħad fir-rigward it-traspożizzjoni u l-ksur fit-traspożizzjoni rridu nissuġġerixxu li jkun hemm benchmarks. X'inhija l-iskeda li wieħed irid iżomm magħha. Imbagħad bdejt nagħti ħarsa lejn ir-rapport u kont mistaġba kemm hemm one-stop shops diġà. Hemm dawk li jipprovdu l-informazzjoni u hemm oħrajn li jgħinu l-amministrazzjoni sabiex ikunu jistgħu ikampaw ma' kwistjonijiet transkonfinali. Irridu nirriflettu kif ħan ikkonsolidaw dawn il-bosta one-stop shops bat nixtieq nħares aktar fid-dettall lejn ir-rapport fejn ir rapport qed jissuġġerixxi li waħda mit-triq triq il qoddim biex ikun hemm aktar konsolidazzjoni tas-suq wahdini u li nagħmlu regolamenti li ikunu ta' tip think regulations first. un id-direttivi jaslu wara. Rridu għalhekk naħsbu dwar dan u naraw kif ħanamlu tejbis ta' korrelazzjoni għat trasposizjoni tad direttivi. Huwa magħruf diġà li ħafna stati membri jeżitaw li jiprovdu tarif għal dawn it-tables u għalhekk f'dak ir-rapport per eżempju nistaw semmu l-Wikileaks, għalhekk irridu nagħmlu talba biex ikun hemm eh, tables ta' korrelazzjoni li jkunu obbligatorji. Mbagħad waħda mill-idejat li rridu nirreflettu bejnietna dwarhom hija kif ħan niprofdu użu usa tal-28 reġim. Naħseb li hemm ħafna kumpaniji li laqqas biss jafu li dan tip ta' reġim jeżisti u kif nistgħu għalhekk nestendu r-reġim fuq sma oħra tas-suq uniku. U biex nagħlaq nisħaq għal darboħra li rridu nżommu approċċ olistiku komuni għas-suq waħdini. U dan għandu jkun l-approċċ ewlieni għax-xogħol tagħna fuq it-tliet rapporti. Il-rapport, il-rapporti li ħanamlu ħajkunu bbażati fuq rapporti tal-imko ta' l u ikun qed janalizzaw is-suq waħdini minn perspettiva partikolari. Għalhekk inħares il qudiem li naħdem flimkien ma' Shadow Reporters biex kunem hemm anki xogħol ma' timijiet ta' konsolidazzjoni ma' rapporters l-oħra u biex nagħlaq nixtieq kemm jista' jkun infakkar xi ħaġa dwar il-kalendarju. Nistgħu nibatu l-abbozz ta' rapporti sal-12 ta' jannar imbagħad ħajkun hemm konsiderazzjoni tal-abbozz ta' rapport għall ewwel ta' frar, imbagħad l-iskadenzi għall-emendi ser tkun nhar is-seba' ta' frar u qed nistennew li jkun hemm il-votazzjoni fil-kumitat fit-28 ta' frar, imbagħad nittamaw fil-plenarja ta' 23 ta' marzu nkunu nistgħu ngħaddu ir-rapporti kollha. Dan ovvjament jitlob minna li konna disciplina stretta u kemm jista' jkun ikonna rida kbira biex nimxu l-qoddim. Speċjalment minħabba tmexxija hemm għaxar kumitati li tipprovdu opinjoni u dan xi fisser ifisser xogħol enormi li jrid isir fi żmien qasir. U tinsewx li Kien hemm id-diskussjonijiet għal dawn ħajkun hemm id-diskussjonijiet fost il ċittadini Ewropej fuq dawn is-temi u fl-aħħar mill-aħħar idu inkludu dan kollu fil-leġiżlazzjoni li ser toħroġ mir-rapporti tagħna. Grazzi ħafna. Well, thank you very much indeed for giving us such an excellent start, and I think uh, it was also very helpful. Grazzi, grazzi tal-update u grazzi tal fakkartna il-natura olistika tad diskussjoni kollha li kienet kien punt tajjeb. Fuq skeda iva għandek raġun għandna skeda ambizjuża ħafna biex bekk tkun eh, brabta mal-tmim ta' diskussjoni anke l-Kunsil ħajl ta' fl-aħħar ta' Marzu biex jadotta s-suq waħdini. Ovvjament irridu nastu qabel dan rridu nkoll niftehmu mal-kumitat l-oħrajn dwar l-iskeda u naraw kif dan kollu se jimxi tajjeb. Forsi jkollna votazzjoni speċjali wara l-28 ta' frar jekk il-kumitat ikollha ma jkunux jistgħu waslu l-opinjoni tagħhom fil-ħin. U għalhekk dan għandu jwassal għal konsolidazzjoni tal-opinjoni u l-punti kollha flimkien. Hemm kumitati li qablu li fejn hemm proposti li huma taħt responsabilità tagħhom aħna nistennu minn għandhom li jibatunna l-punti tagħhom biex għom fir-rapport. Naddi issa lill-Professur Korea de Campos Għanħabbar lista ta' kellima x'naħseb ix-shadows kollha jixtiequ jitkellmu. U għalhekk ħan jisom kollha u dawk kollha li jixtiequ ikunu jitkellmu li mhumiex shadows jgħidu li issa. Bħalissa Din hija l-lista li għandi. Ġifieri wara rapporters għandi Turinen, Rakos, McClarkin, Filidis, Signora Rula, jien ukoll Shadow, ħanitkellem, u Signora Steiler ukoll. L-ewwel is-Sur Turnen, mbagħad is-Sur Rula. Kif tridu? Mbagħad is-Signora Steiler u kwalinkwa kollega li mhux qiegħed imdaħħal fil-lista ta' Shadows jista' jitkellem u forsi s-sur Biland ikun jixtieq jikkontribwixxi. Tajb il-professur Correa de Campos biex ikellimna dwar it-tieni rapport is-suq għall-Ewropej. Grazzi, grazzi ħafna. Aħna nibdew minn żewġ rapporti li jistgħu jitqisu simili ħafna. Il-rapport Grek u r-rapport eh, tal-kollega liħor. Kol nafu li l-parti tiegħi jitifoka fuq it-tieni kapitlu tal-komunikazzjoni fuq l-SMA. U dan jinkludi 21 proposta. l approċċ tiegħi bħala rapporter jibda minn żewġ punti minn qabel. L-ewwel nett inqis li hemm ir-rikonoxximent ta' domin u ta' diffikultajiet tas suq intern bħalma qal Monti, u mbagħad nafu li s-suq intern jiffoka ħafna fuq drittijiet ta' ċittadini u fuq il-konsumaturi. U għalhekk irna bżonn ikollna din viżjoni aktar importanti għax għamilna ftit fuq dan il-punt. It-tieni prinċipju li mxejna miegħu huwa l-fiduċja ta' ċittadini li mhix xi ħaġa li ħatiġi mix-xejn. M'għandniex il-fiduċja taċ-ċittadini iżda mhix xi ħaġa li nistgħu nagħmluha spontanjament. Irridu nqanqlu ċittadini biex bekk iwaslu għal fiduċja u nħeġġuhom. Qatt mija ċaġa awtomatika. Qatt mu ftehim ta' adeżjoni iżda ta' komunità ta' għaqda bejn il-konsumaturi u għalhekk fuq is-suq intern irid iwassal għal xi ħaġa prattika, xi ħaġa tanġibbli biex bekk ikun jista' jniedem il-ġdid is-suq anki għaċ-ċittadini li huma l-aktar vulnerabbli u l-aktar dajfa u li għandhom ħtiġijiet partikolari. Nibda mill-insemmi żewġ kundizzjonijiet. L-ewwel net il-klawżola soċjali orizzontali li hija taħt l-artiklu 9 ta' Trattat tal-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa li rridu nqisu fid-deċiżjonijiet kollha tas-suq intern. U l-unika mod biex bekk ma jkollniex suq intern li ikun strument mekkaniku Iżda minflok irid ikun hemm armonizzazzjoni fejn iċ-ċittadini kollha dejjem ikunu meqjusa fil-qalba tas sistema. Ma jridx ikun hemm soluzzjonijiet tajbin li ma jqisux il-konsegwenzi li ħajkun hemm fuq l-impjigi pereżempju, s-sitwazzjoni ekonomika, fuq l-ambjent, jew inkella fuq il-fiduċja ta' ċittadini fis-suq intern li qed jikkonsmaw prodotti li rridu jkunu eh, siguri. It-tieni kundizzjoni, diffikultà li nintegraw l-istrumenti ta' azzjoni leġislattiva li huma differenti. Diġà rajni issa stess bid-direttiva fuq il-konsumaturi. Kien importanti li nidentifikaw li mkienu dawk il-partijiet li jitlu f'xulxin potenzjalment. U għalhekk aħna għandna l-ambizzjoni hawnhekk li konna għaqda koerenti ta' attivitajiet differenti u għalhekk hemm karatteristiċi differenti li rridu jissaħħu aktar biex bekk nżommu f'moħħna tħassib li irridu nżommu ċittadin tagħna fil-qalba tas-sistema. Irridu aħna għamlu affarijiet tangibli għax inkella jekk iċ-ċittadin ma jkunx qed jara x'inhu ma l-affarijiet tangibli dan ħajkun strument li ma tansej se jintuża. Għandna ħafna eżempju rajna ukoll ftitilu rajna x'kienu l-problemi marbuta ma' dan. Iżda kif nistgħu mmorru lil mill-problema tal-nuqqas ta' użu ta' proposti jew inkella tan-nuqqas ta' prioritajiet għandna 21 proposta fil-kastana u fil-kapitlu li semmejtu il-konsekwenzi kollha ta' diretti, diretti fuq il-konsumaturi nafu x'inhuma. Ħleqna ħloqna eh, table ta' korrelazzjoni variables differenti. L-ewwel net li nqisu mod ta' rakkomandazzjoni kif l-izolazzjoni. U din hija rakkomandazzjoni, hija direttiva, hija xi ħaġa differenti. U għalhekk ħatajdinna diġa minn qabel ser jiġri fil-ġejjieni. It-tieni variable, it-tangibilità għaċ-ċittadini tagħna. Ir-riżultat huwa wieħed tangibbli jew le? Hija miżura li ċ-ċittadin jista' jara bajnejh u jkun jista' ħoss li jattejnu Imbagħad irrispett l klawżola soċjali orizzontali l-artiklu 9. Ir-raba' punt imbagħad il-data ta' twettieq. Mhux kollox irid iseħħ fl-ewwel semestru pereżempju fl-2011 hemm affarijiet li jaqgħu ftaħt l-2012 iżda d-data ta' diskussjoni hija marbuta sħiħ ma' twettieq. Il-ħames punt il-faċilità li mill-kliem ngħaddu għall-prassi u għalhekk din l-analiżi b'ħames punti tista' tgħinna biex nidentifikaw in-nuqqasijiet li jkun hemm u anki dawk l-elementi l-aktar dajfa tal-proposta li lin ovvjament mill-punti pożittivi. Nixtieq niproponi l shadow rapporters li flimkien nistgħu nfasslu din il-grid ta' analiżi differenti. Tekniki apposta li waslu għal għajnuna skont xjenza soċjali għal skont il-metodi differenti. Bekk nkunu nistgħu naraw li konna prioritajiet għal miżuri Umbat, skont daw il-kriteri, il-kalendarju, l-lajnuna ċittadini u l-faċilità li wieħed iwettaq dawn l-affarijiet. Hemm possibilità li dawn jistgħu jiġu mwettqa b'mod faċli iżda mhumiex miżuri tangibli. Hemm miżuri tanġibbli li huma diffiċli wisli jitwettqu. U għalhekk aħna nqisu li hemm nuqqas ta' użu tal-intervent, per eżempju l-komunikazzjoni, hemm differenza ta' mezzi ta' komunikazzjoni li rridu jitqisu u jiddaħlu fil-rapport. Tal-kalendarju naqbel ma' Sinjura Kalniete li huwa kalendarju ambizzjuż iżda huwa utli għax-xogħol tagħna għax irridu nkunu ambizzjużi. Grazzi. Uh, thank you very much indeed again for a very Grazzi ħafna tal-li tajtna għafas u kontest daqsek interessanti vera entna u forsi mbagħad nismu ix-shadow reporter sektor tard. Issa inti Sur Kreutzmann ha u wkoll il-sibijiet tagħkom minħa tagħkom ikkeġbok Sur Kreutzmann. Grazzi ħafna l-ewwel nixtieq nirrappreżenta s-sibiet fissam il-kollegi tiegħi li ma setgħux ikunu hawnhekk illum, però minħabba li dawn huma elementi parti minn pakkett minħabba li kienna timetable stretta ħafna, aħna xtaqna naqsmu magħkom l-idejat dwar it-titjib li nistgħu nagħmlu sabiex l-intrapriżi u kumpaniji Ewropej kun jistgħu jibbenefikaw bisħieħ. Il-kriżi ekonomika hija importanti ħafna, hija sinjal importanti ħafna f'dawn il-perjodu um, diffiċli ħafna Ewropew dan huwa l-iktar punt importanti f'dan ir-rapport. Issa aħna analizzajna wkoll is-settur tas-servizzi. Aħna nasbu dan settur importanti ħafna l rikupru ekonomiku tagħna, ir-rapporter jappoġġa il-settur tas servizzi li aħna rridu nagħmlu enfasi fuq hekk. Irridu nevitaw ukoll ċertu e prattiċi li mhumiex ġusti f'dak l-għandu x'jaqsam kontratti u dealings bejn il-kumpaniji stess. Jiena naħseb li importanti ħafna l-Unjoni Ewropea nġibuha fuq l-istess livell ta' pajjiżi oħrajn illi qegħdin jivolvu b'mod iktar maġġer mill-Unjoni Ewropea. Jekk l-Unjoni Ewropea għandha tkabbir inqas maġġa mill-Istati Uniti huwa minħabba li aħna ma stajniex nesplortaw l-benefiċċju sieħ tal-ITCs. Għal din raġuni aħna nasbu li fuq l-e-commerce u l-iżvilupp ta' servizzi elettroniċi dawn huma importanti ħafna. L-e-commerce għandu potenzjal kbir sabiex iżid il-kummerċ transkonfinali u aħna nixtiequ nżidu il-intejbu l-e-commerce għalibek neħu dawk il-prattiċi ehm, illi qed jimponu ċertu xkiel għal kummerċ din hija ħaġa pożittiva mhux biss għall konsumaturi iżda anke għall kumpaniji li xi kultant joqogħdu daqsxejn lura milli jużaw aħna rridu nifaċilitaw ukoll l-kupru tad-dejn fuq livell transkonfinal minħabba li huwa diffiċli bħalissa li inti ġib lura d-dejn aħna naħsbu wkoll li jista' jkun li aħna naqsu l-ispejjeż billi nużaw iktar proċeduri elettroniċi online għalli bekk u huma jkunu jistgħu jikkomunikaw aħjar u b'mod iktar maġġel effiċjenti mal-awtoritajiet. Aħna nasbu wkoll illi l-identifikazzjoni elettronika kif ukoll permessi elettroniċi li authentification u li identification huma ta' importanza parallela u dan huwa dinja priorità illi rapport ħajsħaq Fuq, dak li għandu xieqsam attivitajiet ta' innovazzjoni, il-suq wahdini għandu jibbenefika l-kumpaniji kollha u kumpaniji żgħar daqs medju. Nafu illi qed ħabtu wiċċhom ma' iktar diffikultajiet sabiex jibbenefikaw bisħieħ mis-suq wahdini. Naturalment aħna nixtiequ li jkun hemm iktar potenzjal għal tkabbir fl-Ewropea dan jistgħu jgħinuna wkoll kumpaniji żgħar daqs medju għal dan il-għan u nafu illi huma jisibu diffikultà sabiex jifinanzjaw ċertu proġetti. U aħna nafu li hemm ċertu pizi amministrattivi li qed ixekklhom aħna rridu nindirizzaw dawn il-problemi ħalli bekk naraw illi huma jħossuhom aħjar u l-Kummissjoni qiegħda tara illi hemm bżonn li l-viżibilità tal-kumpaniji żgħar ta' medji jkunu tkun aħjar speċjalment għall-investituri u l smi iridu jkunu jafu eżattament x'inhu l-opportunitajiet li hemm għalihom fis-suq waħdini u l-opportunitajiet li qed toffri l-Unjoni Ewropea. U aħna jista' jkun li ħajkonna bżonn qafas li permessi tiegħu aħna nkun nistgħu nipparteċipaw fil-programmi ta' riċerka. l appoċċa għall-innovazzjoni għandna bżonnu għall-intrapriżi kollha u għalhekk ir-rapporter jilqa proposta tal-Kummissjoni ħalli jkun hemm dawn il bond li joħorġu mill-settur privat u anke sabiex aħna ntejbu ir-rating. Għalli bekk jkun hemm iktar fondi, l-Kummissjoni għandha tiżgura li l-proċeduri li huma stabiliti sabiex nużaw dan l-istrument finanzjarji ġodda ikunu disponibli wkoll għall-SMEs. Il-fatt li l-Kummissjoni ta' tippjana li toħloq qafas regolatorju ġdid li jippermetti illi jkun hemm kapital illi jista' jkun investit u jista' jiġġenera ħafna valur miżjud jekk l-Unjoni Ewropea mhix ħadd tiffoka fuq eh, il-setturi innovattivi Ma ħajkonna dan tkabbir li aħna nixtiequ n-rapport naturalment tħares ukoll lejn il-kummerċ transkonfinali illi jinkludu wkoll awtoritajiet Ewropej kif ukoll kumpaniji Ewropej. Aħna għandna bżonn ukoll proċedura aħjar għax-xiri pubbliku ħalli bekk il-proċeduri jkun iktar faċli u sempliċi. Jiena naħseb li bekk aħna nistgħu jkollna xiri pubbliku, sistema ta' xi pubbliku aħjar u l-Unjoni tkun iktar miftuħa għal swieq ta' xi Repubbliku barranin. Jekk aħna nixtiequ li nkomplu nkunu kompetittivi aħna hemm bżonn li nagħmlu enfasi ikbar fuq il-prinċipju ta' soċjetà iktar miftuħa l-Istati Uniti għandha seta' kbira u aħna nixtiequ li huma juża aħna nużaw din istituzzjoni sabiex nipproteġu l-interessi tal-kumpaniji tagħna. Il-koordinazzjoni tal-politika fiskali f'dak li għandu x'jaqsam it-test regolat armonizzat mhix idea ħażina, però jiena naħseb illi bekk aħna għandna nipprovdu il-kumpaniji Ewropej u niffaċilitaw il-mod ta' kif ikun implementati r-rati ta' taxxa minn stati membri differenti. L-unika xkiel għal kumpaniji sabiex jistabilixxu fiduċja anke barra mill-frontieri ta' pajjiżhom, dan huwa punt importanti illi aħna semmejna fil-rapport tagħna u nixtiequ li nkunu nafu x'inhi l-opinjoni tal-gruppi politiċi l-oħrajn. Aħna naħsbu wkoll li rridu niċċaraw forsi il qafas u l-benefiċċji li dan jista' jkollu għal kompetittività tal kumpaniji Ewropeja. għana nafu wkoll irridu nagħtu attenzjoni partikolari li dawn l-elementi minħabba li il-pis amministrattiv pereżempju jista' ehm, jirrappreżenta xkiel dawn huma l-prioritajiet li aħna identifikajna, però naturalment dawn huma prioritajiet li nistgħu jiddiskutu bejnietna u aħna l-istil li nqisu l-kummenti tagħkom dwar dawn il-kwistjonijiet junkella xi punti oħra li tixtiequ żidu ma' dawn. Il-ħajkonna laqad ta' xedu reporters u nittama li din tkun opportunità tajba ħalli jkollna skambju ta' informazzjoni interessanti fuq dawn il kwistjonijiet Grazzi. Grazzi ħafna nixtieq illi ningrazzjak tal-li rappreżentajt. l-punti tiegħek u ta' xedu l-oħrajn. Nixtieq nikkonferma l-lista tal-kellima fl-ordni li għandhom jitkellmu ħanibdew bis-Sinjura Trum, Sur Ripar. Ma nafx jekk Signora Turnju, Signora Rudar tixtieq titkellem l-ewwel. Na mela, Sinjura Turnen l-ewwel imbagħad is-Sur McClarkin, Sir Trafilidis, Sinjura Ruler, Sinjura Styler. Mbagħad jiena ħan u wkoll bħala fir-rwol ti ta' Shadow Reporter fuq dan ir-rapport. Mela jgħan nibdew bid-diskussjoni kieġbuk Sinjor Turner. Grazzi ħafna Malcolm Grazzi ħafna jiena naħseb li l-ewwel tridu iridu nkunu vera kontenti u ferħana li għandna dan id-dokument tal-suq waħdini Ewropew. U naħseb illi dan l-approċ huwa importanti ħafna li aħna li naqdu fl-imkien, naħdmu fl-imkien u nitrattaw dan id-dokument bħala dokument holistiku u għanna strategija wahda, għanna dokument wieħed għal din raġuni importanti illi nikkoperaw bejnietna. Hemm xi ftit minna li qegħdin nitkellmu fuq il-fatt li s-suq waħdin jisu qed jgħejja, qed jgħejja minn dawn il-kunċetti li nkollu nitkellmu dwaru, però jien ma nistax nifhem dawn il-kummenti minħabba li s-suq waħdin jgħadu qasbis biss beda jaħdem kif suppost u dak li qed jiġri huwa illi minħabba l-approċ dinamiku minnaħa tal-Komissarju Barnier, aħna tintuħ imbuttatura l-qoddim dan is-suq wahdini. U l-raġuni tamaw li verament benefika minn dan kollu ħalli aħna nkun nistgħu nibbuttaw l-qoddim l-iżviluppi fil-kuntest tas-suq wahdini. Mura din il-kelma fatik li tintuża ħafna brabta s suq wahdini, ma tantx toġobni, ma naħsibx li tapplika daqshekk sek rilevanti. Issa ngħaddu għat-tieni parti ta' lat tas-suq waħdini. Jekk is-suq intern ma jiżviluppax b'mod daqshekk maġil daqskemm aħna nixtiequ u unittamaw li issa ħajkun jista' jiżviluppa aktar maġġel jekk aħna nadottaw il-pjanijiet li suġġerixxa l-Kummissjoni Barnier, aħna verament għandna u neħtieġu l-parteċipazzjoni ta' ċittadini sabiex is-suq intern jaħdem tajjeb. Issa meta nitkellmu fuq iċ-ċittadini aħna eh, diġà tkellimna dwar dan iktar kmini darba oħra f'dan il-kumitat. L-informazzjoni hija importanti ħafna sabiex iċ-ċittadini jkun jistgħu jipparteċipaw fis-suq waħdin. L-informazzjoni li tingħata liċ-ċittadini għandha titjib, speċjalment l-aċċess għall-informazzjoni għaċ-ċittadini. Ħalli bek nagħtu iktar seta lill-ċittadini tagħna u dan huwa marbut mal-iżvilupp tas-servizzi interni illi kważi laqqas biss jissemmew f'dan id-dokument li għandi qoddimi hawnhekk. Aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq is-servizzi ta' interess ġenerali, fuq l-iżvilupp tal-infrastruttura, ta' trasport, eċċetera. Iżda m'hemm xejn dwar il-fatt illi Dwar li l-internet u l-broadband rrit jaħdem aħjar, rrit ikun hemm aċċess aħjar għall-internet. Ma tantx hemm referenza għal dan, hemm xi ħaġa żgħira miktuba f'dur rapport iżda mhux biżejjed naħseb jien. Hemm bżonn li nħeġġu liċ-ċittadini sabiex jipparteċipaw u nagħtu iktar informazzjoni liċ-ċittadini. Meta din nitkellmu fuq attivitajiet transkonfinali, servizzi tal-kummerċ, eċetera, eċetera, hemm ħafna nies li biss jafu kif għandhom ikollhom aċċess għall-informazzjoni u mbagħad huma jħabtu ma' ħafna xkil. U jina naħseb illi hemm bżonn nisqu ħafna iktar u nagħmlu iktar pressjoni eh, sabiex ikun inklużi dawn l-aspetti fil-rapport. Jiena naħseb illi hija xi ħaġa importanti ħafna u naqbel mal kollegi li tkellmu qabel li illi s-suq Ewropew jisserra ħafna fuq is-setat tas-suq u ċ-ċittadini għandhom bżonn servizzi tajbin ħafna bl-iktar prezz raġonevoli u bl-iktar prezz baxx. Illi dan ifisser ukoll nistgħu naraw illi hemm bżonn illi inħeġġu l-innovazzjoni, il-kompetizzjoni, kif ukoll il-kuntatti transkonfinali U il-fatt li rridu nkunu kemm jista' jkun moħħna miftuħa. Jiena kontenta illi ħanamlu reviżjoni ta' Single Market Act ta' dan l-att ta' suq waħdini kif nuha proposta hekk u naħseb illi bekk aħna nkunu nistgħu fl-aħħar naraw riżultat tax-xogħol tagħna ġifieri naħseb illi għandna jkollna attitudni illi ma narawx dan bħala xkiel. jina naħseb li kulħadd jinkwita li dejjem ħan introduċu emendi ġodda u dan id-dokument li rappreżenta x-xogħol tagħna kollu fuq dan is-suġġett ħajibqa jaħdem għal dejjem ta' dejjem. Però mhux il-każ. Ħanibqgħu naħdmu ħafna fuq dan is-suġġett, ħannikkonsultaw anke maċ-ċittadini U il-proċess ta' konsultazzjoni ma' ċittadini dwar dan is-suġġett li huwa organizzat mill-Kummissjoni mhuwiex biżejjed. U naħseb li rridu nagħmlu ħafna aktar minn hekk, u din għandha tkun sfida għalina l-parlamentari Ewropej sabiex nikkonsultaw aħna u ninfurmaw ukoll ċittadini u neħeġġu l-ċittadini sabiex eh, jagħtu ħares aktar miqlib għal din l-informazzjoni ġifieri dan kollu jiena qed nara bħala sfida għalina. Aħna u nippreżentaw liċ ċittadini fil-konstituenzi tagħna din l-informazzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna s-sur riposa. Grazzi ħafna, Sur President, xi punti ġenerali. is-Sinjur Kamiete għamlet xogħol importanti ħafna f'dak li għandu x'jaqsam il-preżentazzjoni ta' dimensjonijiet differenti ta' dan is-suġġett. Ma naħsibx li nistgħu ninsew il-fatt illi aħna għandna bżonn ta' dialogu effettiv u sħubija u evalwazzjoni effettiva dan huwa l-aħjar mod ta' kif aħna nistgħu niżguraw illi l governanza fil-fatt tmexxija fil-fatt taħdem tajjeb fil-prattika. L-implementazzjoni ta' din il-leġiżlazzjoni fl-istati membri differenti mandiġ toħloq differenzi fil-mod ta' kif huma trattati dawn il-kwistjonijiet minn stat membru għal ieħor. U naħseb illi in-nies għandhom ikunu kapaċi li jagħmlu il-xogħol tagħhom fi stati membri differenti u naħseb li drittijiet u l-obbligi għandhom ikunu l-istess għall-kumpaniji u għaċ-ċittadini kollha. U jiena naħseb illi kif għal eh, professur fil-Korea li huma importanti ħafna dawn id-drittijiet u nkunu rispettati fil-prattika u Importanti ħafna li l-informazzjoni kif qal il-professur Korea tkun disponibli anke fil-lingwa tal-ċittadini kif qal ukoll sur Bużoj. Xi ftit min ilu li saħaq ukoll fuq dan il-punt li nieqaf hawnhekk. Ringrazzjak. Thank you very much, Mr. Ripo. Next then was Mrs. Turner. Thank you. Um, on behalf of the Greens, I would Signora Turenen, grazzi sam il-ħodor jina ser nitkellem fuq il-suq intern għall-Ewropej. U nixtieq nejt kemtejn dwar dan l-ewwel eh, skambju ta' opinjonijiet. Jiena naħseb li diġa is-semma li huwa importanti ħafna li n-nies jifmu il-benefiċċji il-potenzjali għandu su uh, eh, mhux biss jifmu ta' jħossu, n nies għandu jħossu għahdan il-fattur fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. jum. qed naqsmu din dan lan komuni hawnhekk. Għaw xi punt interessanti f'dan il-kapitlu, per eżempju, suġġeriment 26 għal netwerk komuni għal trasport din hija importanti jekk tridu tnaqsu l ta' titjiriet internament u timbena ferrovija b'veloċità għolja flok fl-Ewropa di tkun tajba ħafna, titjib tajab ħafna u kol infrastruttura fis-27 stat li tkun tajtejn biex l-enerġija tkun iktar effiċenti uh, u tiħu tiħu post l-enerġija normali u kol 29 u 30 jew huma wkoll importanti għaliex jitkellmu dwar bilanċ tajjeb bejn is-suq u drittijiet soċjali u dan kien dibattitu importanti ħafna b'mod partikolari l-każ eh, fil-qorti tal-libel u Sur Barnier huwa ħabib tagħna hawnhekk eh, hemmhekk għaliex fil-femma tiegħi huwa interessat biex jipprova jilħaq bilanċ u din tista' tkun xi ħaġa importanti ħafna għalina. Jekk il-kompetizzjoni issir kompetizzjoni bejn il-pagi u l-standards tax xogħol aħna ser nitilfu fl-aħħar mill-aħħar u se nitilfu l-appoġġ tal-ċittadini u tal-ħaddiema. Daqstant dan huwa punt importanti ħafna hija. Ukoll kien tejn fuq l-ewwel kapitlu su intern għal kumpaniji Pascal ser um, jitkellem dwar dan, iżda jien nixtieq ngħid qabel. Hemm żewġ punti nixtieq nitkellem dwarhom, naħseb li rridu nenfasizzaw ħafna fuqhom. Dawn huma 11, 10 u 11 fuq il-footprint ekoloġiku l-effiċenza tal-enerġija li ġdin se tkun dan se jkun fattur ta' kompetizzjoni kbir ħafna fil-futur. Hemm ħafna flus li rridu nifrankaw. Jekk nitkellmu dwar kompetizzjoni ma' reġuni oħrajn fid-dinja iżda wkoll internament ħafna flus x'nifrankaw u x'namlu għall-klima. Namlu xi tajba għall-klima. Jekk aħna rridu revoluzzjoni favur l-ambjent ta' produzzjoni tagħna tal-ekonomija tagħna. Alla sandina xaġa importanti ħafna. Naħseb ukoll is-sur treatment semma xi ħaġa li importanti Fisem Sir Buzoja din hija dwar l-innovazzjoni. Il-parti tal-innovazzjoni m'għadix daqshekk b'saħħitha u aħna nafu li ma nistgħux inżommu l-industriji antiki tagħna fl-Ewropa u tagħna l-ekonomiji huma li konna iktar innovazzjoni. U m'għandix biżżejjed idea tagħmlek biex nappoġġa dan issa u niddefinixxi eżattament fejn qiegħda l-pożizzjoni mexxejja globali biex bekk insaħħu il riċerka xjenza, eċetera. Din hija xi ħaġa li nistgħu aħna nżidu għal din il-proposta. Il-bonds Ewropej huma interessanti il-common consolidated tax base ukoll u ser niqafawa lissa però u qed inħares il-qudiem għal dan ix-xogħol. U bħala l-aħħar punt nixtieq ngħid li id-Danimarka ser tmexxi fl-2012 u il-partit tiegħi li huwa fil-gvern da ser jkollna elezzjoni sena d-dieħla daqstant kulħadd huwa lest mid-Danimarka u minnu li ser jkun fil-gvern kulħadd huwa lest li jaħdem fuq dan u din għanda priorità kbira ħafna u nista' ngħidilkom uh, dan minnaħa tal-presidenza. Grazzi. Grazzi tal-entuzjazmu tijak, jgħid il-President, u naqbel miegħek dwar l impen ta' Presidenza Daniza li xkelli xi zjarat minnaħa tagħhom u kollox kien ferm inkoraġġanti. Is-Sinjura McClarkin. Grazzi u grazzi l rapporters kollha għal kontributi tagħhom. Jiena naqbel li s-suq uniku u l-iktar ħaġa importanti fl-Unjoni Ewropea u għal daqstant irridu nofru eh, risposti għal ċittadini Ewropej. U għal daqstant irridu trasposizjoni tajba tal-leġizlazzjoni tas-suq uniku biex bekk u iktar xalijiet u din tkun xi ħaġa li nistgħu nassikuraw għandu jkun hemm ukoll eh, proċedura ta' valwazzjoni reċiproka. Din ġiet mill-qwa mill-Istati Membri u għal sant irridu nanalizzaw sew. Ma rridux biss noqgħod nagħmlu ma niżraċ iżda rridu nisimgħu wkoll rridu nirrispondu u dan ifisser li se ninvolvu l-stakeholders kollha u xaġa importanti għalija hija li dawn jitlu fil-diskussjonijiet kollha dwar is-suq intern. Aħna rridu nneħu l-ostakli kollha li hemm għal suq uniku biex bekk ikonna riżultati tajbin u ċittadini konna kollha il-broadband u l access tal-internet huwa ta' priorità kbira fl-Unjoni Ewropea kollha tant irridu nenfasizzaw l-importanza li nażmu fuq l-aġenda digitali. Grazzi. Grazzi Sir McClarkin. Jiena nitkellem iktar tard, jiena xedaw ukoll iżda nitkellem iktar tard. Issa ngħaddu għal kelima oħrajn. Is-Sinjura Ruda, is-Sinjura Styler, is-Sinjura Vanuel, għadha naqdet maħna mbaħt namel laħar kommenti jena forsi. Naddu għas-Sinjora Rura. Jienu kol shadow rapporter għal eh, tiet parti tal-governanza u jien saħis u dim li naħdem ma' Sinjor Kajneta jiena ċertu li sejn naħdmu tajab ħafna flimkien. Bil-lista taħħa ta' punti, mm, nistanit li jina nappoġġa kolla xi punti però li nixtieq nżid. L-ewwel net dwar dwar l-estensjoni ta' l-imi, fil-rigward tal-amministrazzjoni. Jek per esempio l-affarijiet ma jmorrux kif suppost, kif ippjanat, n-nies jitħasbu. U għal-daqstan taħna għedin nittamaw li innaqsu dawn l-ostakli, konna iktar fiduċja u nasiguraw li konna situazzjoni fej kulħadd jirbaħ jibbenefika. Dan ovvjament ifisser li aħna mill-esperjenza tiegħi ta' dawn l-evalwazzjonijiet reċiproċi kollox huwa differenti għax hemm stati membri pereżempju li marru l bot ħafna fl implementazzjoni ħadmu ħafna fl-implementazzjoni iżda wasal l-iktar red tape, iktar burokrazija, għamlu affarijiet li ma kienux daqshekk rilevanti għas-suq intern. Għaldaqstant naħseb li dawn huma il-punti li għandna bżonn naħdmu iktar fuqhom, irridu iktar fiduċja fuqhom. It-tieni konsultazzjoni pre legislativ konsultazzjoni hija meħtieġa u nasib li dini opportunità tajba ħafna issa b'rat ta' suq intern biex bekk nkunu nistgħu analizzaw iktar fid-dettall jekk fil-konsultazzjoni tagħna din hijiex l-aħjar istrument. Lura dak li qalet is-Sinjora Turn, hemm ħafna konsultazzjonijiet li saru eh, b'mod performa u Nafu li intużaw domandi ta' multiple choice. Xi kultant ikun hemm problemi biex jiġu tradotti f'verżjonijiet differenti tal-lingwa u għal daqstant hemm ħafna xatri isir. Ovvjament huwa importanti li aħna ikonna assessjar li jippermettilna li naraw eżattament jekk il-konsultazzjoni kisbitx l-aħjar riżultat jew inkella kienx hemm xaġa pozittiva li fil-verita miġ minna ja wahda falsa. Fi rigward mezzi alternativi għas settlement ta' disputes, fi rigward ta' kustinijiet finanzjarji, kif għal surpanier, naħseb li rridu naħsbu dan fi rigward ta' collective redress. Din kienet battuta ħafna u iżda fil-komitat, fil-parlament, fil komitat fil parlament mux fil-Kumitat, skużawni, fil-Parlament kien ħafna membri prezenti li kutu bil-lenf kienet ħaġa importanti ħafna u il-metodu eżistenti għal settlements tal eh, disputes u kol kien importanti. Irridu ħafna iktar biex kun nistaw nibnu iktar fiduċja, din għaxħaġa irridu naħdmu ħafna iktar fuqa. Jena nilqa dak li għalit s-Sinjor Kanjetti dwar il-konsiderazzjoni um, tal-One Stop Shops mill-esperienza tiegħi. Aħna għandna nitolbu għal One Stop Shops dawn id-direttivi kollha da ma nafux eżattament kif dawn Dawn kollha jistgħu jikkooperaw flimkien jidher li dan qed jibni xi struttura mingħajr ma naħsbu dwar il-konsekwenzi fid-dettall. Din hija xi li rrid naħdmu iktar fid-dettall dwar ġifieri huwa tajjeb li nifukaw fuq hekk. Imbagħad fil-gwar ta' ksur iva għandna bżonn ta' iktar trasparenza u fil-proċedura ta' ksur. Eh, Surpranja ġab propona din il-ħaġa. Mbagħad dak li qal Pascal Kefan u qed jaħdem fuqu. Iktar ħaġa interessanti hawnhekk. Fl-opinjoni tiegħi hija l-kwistjoni tal-procurement. Naħseb li rridu naħzmu dwar l-SMEs u kif il-pozizjoni tagħhom tista' ġim saħħa permezz tal-procurement li tagħtihom iktar opportunitajiet u jien naħseb li l-Green Paper fil-Kumitat tal-Istrija waħda importanti ħafna u nisper il-National Tibu kompromess u konna aktar opportunitajiet tal kumpaniji zaru medi jekk dan ix-xogħol isir b'mod tajjeb u kif suppost biex bekk dawn ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-public procurement. Mbagħad nixtieq nagħmel referenza bejn innovazzjoni u l-public procurement din hija xaġa importanti wkoll flimkien mal-qafas eh, ta' programm afas ta' riċerka l semis jistaw jibbenefikaw u jiprofittaw iktar minn innovazzjoni u għal-laqstant irridu xiftit iktar dettal. ċaħġa li ma tantx għaf fil provost ta' Sur Banjer u din dan huwa każ tipiku ta' konsultazzjoni u din hija kwistjoni ta' concessions għas servizzi. Irridu din tiġi proposta qabel konsultazzjoni ma tkun finalizzata u analizzata u naħseb li l-stakeholders pratikament kollha kienu negattivi anzi ma kien hemm l-ebda feedback pożittiv U naħseb li dan mhux tepa li xseri minna l-konfidenza. Jekk inti tit konsultazzjoni tistenna riżultat analizzah sew qabel ma timxi għal pass li jmiss, unkunu nistgħu nimxu mbagħad proposti leġislattivi. Jena kolli najt il-President li naqbel miegħek dwar il-prokurament pubbliku u rridu nkomplu naħdmu fuq l-esperjenza tiegħek fuq dan. Nikkonkludu l ista dan is Styler. Grazzi President, grazzi l rapporteris kollha u lil dawk kollha li għamlu kontributi. L-unet nixtieq nitkellem u nibda bl għal preżentazzjoni U dak li għal-sira kalent il-bżon l-approċ holistiku u kol kwistjoni, prezentazzjoni ġdida ta' involviment ta' parlamenti nazjonali, jien naħseb li dan huwa punt importanti ħafna. Nixtieq ngħidilkom li din il-ġimgħa fil-kumitat tal-pensjonijiet li ġiet diskussa, per eżempju fil-House of Commons, u għadin naraw nekku koll ta' dawn u ma punti li jidu jiġu inkoraġġat, inkoraġġuti. U jien ħdem ma' politiċi nazjonali fuq din il-kwistjoni u rejtom xini l-agenda tagħna għal su uniku. Jien xtaqt ninkjerifika xi punti xaħa punti dwar il-reġim ta' 27 stat. Jina familjari ma' dan, iżda forsi ma' fimċeżat sew, forsi kjerifika l aħjar. Id-dibattitu dwar regolamentazzjonijiet u direttivi dan huwa wieħed li m'għandux jiġi konsidrat iżda jien naħseb li kif għal is Turunen Turinen dimensjoni soċjali fil-aġenda ta' sekwisa hija ferm importanti u ħaftit nies tkellmu dwar kwistjonijiet tal kwalifikazzjoni reċiproka li kellna fil- kumitat eh, jew inkella fil-kumitat dwar il-kwalifiċi internazzjonali. Dan huwa punt importanti fil ta' mobilità per eżempju, mod partikolari għal-ċittadini. Iġdin nitkellmu wkoll dwar il-ċittadini li jħossu li huma qed jieħdu sib din l-aġenda huma għandhom poter fuq din l-aġenda. Forsi fil-websites tagħna nistgħu impoġġuha, impoġġuh dan eh, dan il-fatt biex bekk in-nies kun jistgħu jaraw u tkun tistgħu tagħtu l-idejat x'taħsbu, U Unkunu nistgħu niftħu iktar id-dibattitu bekk. Ġewwa l-Iskozja għandna l-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew u jien ġa mort inżuru u assigurajt li ser nipprova naħdem fil-kiet ma' oħrajn biex din l-agenda tkun waħda miftuħa kemm jista' jkun fil-rigward ta' proċess ta' konvokazzjoni. U naħseb li l-aċċess tal-informazzjoni hija ferm importanti hawnhekk. Kwistjoni oħra li jiena kelli hija din nies li kienu qed jitkellmu dwar l-innovazzjoni, l-aġenda industrijali, dik diġitali u xi ħaġa li nħoss li f'dan il-kumitat hija waqt li f'kumitati toħrajn. din il-kamra qed dawn l-aġendi u se jkun hemm xi diskussjonijiet oħrajn. Xi kultant l-approċċ holistiku li l-koll iridu niksbu jidher li qisu mhux qed iseħħa daqstant jista' jkun hemm kwistjoni ta' leadership hawnhekk u din hija xi ħaġa li ċ-ċermen ta' jista' jitkellem dwarha. Jiena naf li hemm kollegi fil-Kumitat tal-Industrija jitkellmu dwar l-innovazzjoni politika, jitkellmu dwar innovazzjoni aħna rridu naqdu magħhom f'dawn id-diskussjonijiet biex bekk nkunu iktar b'saħħitna anke bħala Parlament għaliex meta naraw din l-aġenda jkollna din dan l-approċċ konġunt. Ukoll kif qed dwar l-aġenda digitali u din hija xi ferm importanti wara kien nitkellmu dwar punt tnejn tal-e-commerce dwar il-broadband ukoll u broadband high speed l-importanza hija kbira, din hija din kolla jiexu fejn jgħixu, jiena nejxu. jiena naħdem ngħix f'komunitajiet fl-Iskozja fejn kelli ħafna diskussjonijiet ma' ħafna nies, pereżempju nies li l-broadband tagħhom huwa mhux konness u allura din hija kwistjoni serja ħafna dwar kif aħna ser nikkonnettjaw lil kulħadd mal-broadband. Biex bekk kulħadd jibbenefika u jibbenefika anke s-suq uniku. Għaliex it-kabbir li rajna meta kena su uniku u l-agenda digitali, dan kellu kellu uh, effett kbir ħafna u ma jridux ninsew ukoll l sfond li ninsabu fih. Wieħed li huwa gravi u huwa ta' sfida kbira ħafna. Għaldaqstant naħseb li għandna ħafna ħafna sfidi u naħseb li b'mod ġenerali eh, tmexxija f'din l-aġenda hija li ħaġa li nixtaq insemmi. Grazie ħafna, grazie għal punt li għajjent. Smajt li l-ilma huwa konduttur imma mux, qatt ma smajtu li kien imdaħħal fil-kuntest ta' broadband. Kollega jimis, jgħid il-President. Bonjour à tous, excusez-moi d'être arrivé un petit peu en retard, mais je... Signora Vernion, l-odwa tajba l-kulħat, skużawni li kont tard, għax kalli xie affarijiet x'tagħmel, tajt il-kellima. għallu li xqal il-sur il-rappresentant eh, sur Buzoj, iżda naħseb li jek naħdmu fl-imkien jkunu nistaw namlu tajjeb. L-SMA huwa f'tlet parti, iżda ma nistax separaw tlet aspetti bħalma qalet is-Sinjura Ketrin. Irridu naħdmu ma' kumitati oħrajn, iżda mhux biss dik hija xaġa kruċjali. Kwalinkwa kumitat li jitkellem dwar l-industrija, dwar l-innovazzjoni, importanti, iżda importanti wkoll li naħdmu baqda hawnhekk ukoll. U għalhekk nixtieq nirringrazzja lis-servizzi tal-Kummissjoni u lill-Kummissarji għaliex minkejja li għarfu dan il-punt tard, xorta waħda fl-aħħar ħriġna test fejn nistgħu naħdmu b'mod intelligenti flimkien dwaru u naħseb li dan brabta mal kunsill il-Parlament u l-Kummissjoni. Huwa test ambizzjuż ħafna, importanti li nkun ambizzjużi u naħseb li rridu narfu li rridu namlu impossibbli namlu kollox f'mandat wieħed iżda minn tal-inqas nkunu wittejna triq. Jiena shadow rapportera l-SND u dak li ntqal jew nkiteb dwar l-assistenza l sm hija xaġa importanti. Anke fis-suq intern huwa minnu li sissa bażikament kull ma kien sar kien mamul biex jipromuov l-kummerċ għal kumpaniji l-kbar. Iżda mbagħad għal dawk l-SMEs li huma l-eqreb ċittadini l-eqreb għall-konsumaturi tagħna mhux qed ikollhom ħafna benefiċċji. Anzi, kważi qegħdin ibatu minħabba suq intern. U għalhekk il-proposti li jinsabu fit-test b'mod partikolari fil- l-armonizzazzjoni biex ngħidu hekk il-koordinazzjoni tat-testi hija importanti ħafna. Nittama il-Kummissarju Barnier ikun jista jipperswadi l-Kunsill, forsi nistgħu nejnuħ, għaliex l-idea li jkun hemm privattiva Ewropea hija importanti ħafna, speċjalment fir-rigward ir-riċerka Ewropea. Kemm min semma l-programm AFAS għar-riċerka iżda importanti li jkollna privattiva Ewropea f'daqs Ewropew biex bekk nistimulaw it-kabiru l-kompetizzjoni ħagħuħ importanti għandu staqsam madrittijiet drittijiet tal-ħaddiema, drittijiet tal-ċittadini, iżda anki għal-kumpaniji importanti li kunem referenza għal drittijiet tal-ħaddiema meta l-ħaddiema jbidlu l-pajis fej kunet jaħdmu. Jkun jistgħu jgawdu minn drittijiet, speċjalment dak ta' irtirar, per eżempju, meta jmorru lil mill-frontieri. Importanti anki għal kwalifiki professjonali li ġiet indirizzata. Il-Kummissarju Barnier irid jirrevedi d-direttiva tal-2005 li eh, mhix aġġornata, l-swieq inbidlu ferm minn dak iż-żmien u għalhekk irridu nagħmlu xi ħaġa biex is-suq ikun innovattiv biex bekk tkun tista' titgħallem meta tivvjaġġa. Importanti għalhekk li nagħmlu dawn l-affarijiet fil-loqsma kollha u naħseb li fiduċuża nista' nagħmluh flimkien bħala Kunsil Kummissjoni u Parlament. Imxa ġoħra li nistennu għal-bosta snin, l-ekonomija soċjali, u naħseb li rikonoxximent l-ekonomija soċjali li natu status għal-kooperativi, per eżempju, u networks kollha soċjali li huma korporattivi, kooperativi u jistgħu jaħdmu flimkien mal-SMEs fl osma kollha fejn niħtieġu li nkattru l-impjiegi fl-Ewropa. Mhix kwistjoni ċara u distinta, mish kollox huma aħbarijiet tajbin, Sur President, u importanti li jkunu nistgħu niddiskutu dawn l-affarijiet. Per eżempju l-innovazzjoni, il-Sinjura Turinen u kollega jħor semma l-kabbir favur l-ambjent u anki dwar ix-xiri pubbliku diġa' ħdimna fuq dan flimkien u għalhekk neħtieġu li ndaħlu kriteri soċjali u ambjentali u noħolqu kuntratti pubbliċi li jġeneraw l impiegi u jixprunaw l-ekonomija fl-Ewropa. Iżda fl-istess ħin ma naqbilx bisħieħ magħkom għaliex kena seminar ta' trasport Ewropew il bira jiena kont preżenti u minnu li Franza u l-Ġermanja qed joqogħdu lura kemm xejn iżdem stati membri oħrajn li huma ħerqana ħafna li jiddiskutu pereżempju li jġeddu u jtejbu il-bilanċ fil-sħobija privata u pubblika billi jagħtu servizzi per eżempju f'ċertu pajjiżi u ħadmet għandna l-liġi sappa fil-Franza li ħadmet tajjeb, ma tax ħadmet tajjeb fl-Italja u għalhekk rridu ntejbuha. Mhux qed nitkellmu dwar test li beda fuq ħażina, iżda importanti li naqbel u nittama li jkun hemm test iżda jrid isir wara ma jkun hemm l-konsultazzjoni u l-proċess ta' analiżi. Biex bekk imbagħad it-tħassib ta' ċittadini tagħna u tal-kumpaniji tagħna u anke l-awtoritajiet lokali u reġjonali nkunu nistgħu għaf moħna għax l-awtoritajiet lokali huma parti importanti għal servizzi li li natu l-Unjoni Ewropea Nemmen li rridu nimxu l-qoddim importanti ħafna, speċjalment għal kumpaniji u għal punti ta' tkabbir li morru lilin fil-ġlida kontra l-falsifikar. Kemm jekk ikunu prodotti li naraw u dawk li huma tangibli, iżda anki l-internet, il-frodi u l-falsifikar fuq l-internet. Hija problema u għalhekk irridu noħolqu soluzzjonijiet ġodda għaliex hija diżastru u flagell tas-suq intern. U għalhekk hija importanti fit-test iżda ma naħsibx li tmur li l-inwis hija dwar trasparenza tal-miżati tal-banek. Importanti ħafna li nittrattaw din il-kwistjoni bejnietna u ovvju iżda importanti ħafna għal kumpaniji żgħar speċjalment li nimxu l-qoddim fuq dan il-punt. Irdu nitkellmu dwar regolamentazzjoni, autoregolamentazzjoni għal banek u ovvja dan xi fisser. Iżda naħseb li hija frażi perikoluża ħafna, mhux biss għall-ċittadini u l-konsumaturi dok li jżaw il-banek, iżda anke l-SMEs li rridu nħarsuhom u ħafna drabi jinsabu vittma tal-miżati żejda mill-banek. Hemm ħafna affarijiet li nista' ngħid iżda naħseb li qed l wisq tajt il-kellima. Ja ħasra li kont qed ngħid dan l-Sur Barnier għal bosta snin, iżda naħseb li ħasra wkoll li kull met nagħmlu qed ikollu komunikazzjoni ta' servizzi ġenerali u hija ħasra wkoll li mhux kapaċi noħorġu test importanti fuq servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali għaliex is-suq Ewropej Ewropew tagħna jaħdem mal-kumpaniji kbar, anke mal-kumpaniji żgħar ta' daqs medju, ma' ċittadini, mal-konsumaturi, iżda jopera wkoll ma' servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali. Dawn huma kollha affarijiet marbuta flimkien u jekk tassew rridu suq dinamiku li jem jaħdem mod armonizzat li jkun jista' kompeti maċ-Ċina, l-Indja, l-Brażil pereżempju. eżempju Imbagħad hemmhekk neħtieġu li jkollna regoli ċari fejn l-27 istat membru jkunu jistgħu jżommu magħhom u nipprovdu xprun mhux biss internament iżda wkoll esternament. Hemm distakki kbar fil-test u naf li xejn huwa perfett kollox jista' jitjieb anke aħna stess u għalhekk nittama li ikonna xogħol kollettiv tajjeb ħafna Jina ċert li tlet rapporters u shadows qed jaħdmu tajjeb u importanti li nittrattaw dawn l-aspetti anke l-impjiegi. Importanti naħdmu flimkien u qed naħseb ukoll issa dwar ir-rwol tan-nisa fis-suq intern. L-igwaljanza bejn is-sessi importanti li wieħed jagħmel rikonċiljazzjoni tal-ħajja familjari u l-ħajja tax-xogħol importanti u qed naħdmu ma' tliet kumitati anke dawk kollha voluti fil-kummerċ Dan importanti u koll għax jekk jirna xinna namlu xaħġa fil-parlament nkun għat nibnu natu nifs ġdijt u fiduċa ġdida l-SMI sul daw kolla li ħa jgħinu l-Europa tqum fuq saqaja u timxil qoddim. Grazzi Bernardet, punt importanti ħafna. Xaħat tiħor li jishtiq jikontribuċi jgħajta President? Għadna ma wasanni xattini senjura Signora s Sur Kreuzmann għadu ma tkellimx. U għat nistenna li nkun nista' nitkellem jien. Sur Kreuzmann. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte noch ein paar Anmerkungen machen. Grazie ħafna, Sur President, jena nishtiq namel xi ftit kummenti bħala Shadow Rapporter fuq is-suġġett kollu kemmu. Jiena kif diġà semma naħseb li għall-konsumatur huwa importanti ħafna li aħna jkollna suq intern tal-enerġija li jaħdem tajab dan huwa progress importanti ħafna u għal din raġuni aħna ma nix biss nasbu fuq il-kumpaniji iżda wkoll fuq il-konsumaturi u aħna għandna l-opportunità li jkun iktar kompetittività u iktar kompetizzjoni minħabba li minħabba l-kompetizzjoni jista' jkun hemm prezzijiet iktar raġonevoli u ma jkunx hemm monopolju iżda jkun hemm oligopolju. U anka f'dak li għandu xjaqsam il-prezzijiet tal-petrol, anka il-koordinazzjoni anka fil kuntest tal-Mercosur u koordinazzjoni oħra jista' jkun hemm kumpaniji oħrajn illi jiddeċidu li jitbedu minn din it-tip ta' koordinazzjoni. Issa, Anka f'dak li għandu xaqsam id-dividend digitali, dawn ukoll huwa importanti u jista' jkun ta' benefiċċju għal users u għal konsumaturi fl-Ewropa. Tirat punt naħseb illi il-fat li aħna li għedin narfu il-kwalifiki tal-istudju tax-xogħol hija xi ħaġa importanti ħafna minħabba li s-suq intern jista jingħaqad iktar u jkollu iktar um, għada, speċjalment minħabba li aħna għandna bżonn mobilità, speċjalment jekk ikun hemm tabib ċek li jaqla 3000 euro pereżempju mbagħad imur il-Ġermanja jum kella jishtiq jumur l-Ingilterra fejn jafu illi huma jistgħu fil fati jaqalaw iktar flus un il kondizjoni tas-suq intern jrid ikunu validi u jittibu ħafna għawek u naħseb li l-fat li aħna ħannarfu fuq bazi reċiproka il-kwalifiki ta' xogħol u l-kwalifiki tal-istudju hija xi ħaġa importanti ħafna, hija xi ħaġa li aħna nilqgħu, naħseb li hija pożittiva ħafna u dak li għandu x'jaqsam il-kwalifiki u d-dokumenti li għandhom jintarfu fuq bażi transkonfina li naħseb li din hija xi ħaġa importanti ħafna ħalli bekk persuni kun jistgħu jsibu wkoll eh, xogħol f'pajjiżi oħrajn. Sa f'dak li għandu x'jaqsam il-kontroll tas-suq din ukoll hija xi ħaġa li nistgħu nikkonsidraw bħala żvilupp fil-kontest tal-koordinazzjoni u anke fil-qasam tas-sigurtà tal-proġett tal-prodotti. Jiena naħseb li minnaħa huwa importanti minħabba li aħna qegħdin nipproteġu u nsaħħu l-kwalità tal-prodotti u fl ħin aħna qegħdin naraw li l-prodotti qed ikun qegħdin rispettaw ċertu standards ta' sigurtà huma importanti ħafna f'dak li għandu xi qasam kontroll tas-suq jiena naħseb illi għanna analizzaw u naħsbu fuq affarijiet ġodda minħabba li aħna dejjem niddiskutu, kull sena niddiskutu l-istess affarijiet. U uh, rridu naraw kif aħna meta nkunu fid-diskussjoni fil fadwar dawn is-suġġetti kif aħna nistgħu verament nistabilixxu dan il-kontroll tas-suq. Ma nistax ikun li nirbqgħu nsibu dan il-ġugarelli miċ-Ċina pereżempju li ma jirrispettawx il-standards tas-sigurtà u jekk aħna nkunu nixtiequ jkollna responsabilità komuni u nġorru responsabilità ta' kulħadd bħalma huwa fil-każ tal-Frontex minħabba li l-Istati membri fil-każ tal-Frontex huma solidarji ħafna ma' xulxin fil-każ tal- refugġati, anka aħna fil-kastana rridu nanalizzaw u naħsbu jekk aħna għandix bżon ta' iktar solidarjetà f'dak li xjaqsam il-kontroll tas suq intern. U l-kummissarji meta jiena nsaqsi dwar dan huma jgħidulna li din hija kwestjoni li għandu x'taqsam mal-Istati Membri u l-Istati Membri huma dawk li jridu jħedġu iktar solidarjetà bej stati membri, dan naħseb li huwa suġġett importanti ħafna, però jiena nixtieq nkun kritiku wkoll fuq xi ftit punti. Fost l-oħrajn jina naħseb li dwar dan il-punt tal-interessi tal-konsumaturi din hija xi ħaġa li aħna rridu ndiskutu, però apparti minn hekk aħna rridu noqogħdu attenti fl-implementazzjoni tas-sistema ta' l amerikana u hekk fl-Ewropa ma naħsebx din tista' tkun ta' benefiċċju għall konsumaturi inqas għall-kumpaniji. Però nafu illi hemm dan din il-tiġa li aħna ninnegozjaw li nagħmlu iktar konsultazzjonijiet dwar dan. Aħna nafu però li il-mizzat issa s-sena 2015 dan huwa waħed mill-aspetti interessanti nafu l-timetable jabda xej strettan bosta punti oħra li nistgħu niddiskutu li huma interessanti wkoll. Però kif qalet is-Sinjura Stajla aħna rridu niftehmu ma' kumitati oħrajn ħalli bekk narraw ma naqdux intennu ix-xogħol tagħna u x-xogħol nagħmluh doppju jew triplu. Għal din raġuni jiena naħseb li huwa tajjeb illi aħna flimkien ma' komitati oħrajn nikkoperaw iktar ħalli dawn l-aspetti tas-suq intern ukoll jidħlu fid-diskussjoni. Ringrazzjak. Uh, thank you very much indeed. Grazzi ħafna, grazzi Sur Kreuzmann. forsi nixtieq nagħmel xi punti jien issa. Mela, Palma tafu jena president iżda anki xedu rapporter tas-sur Korea de Campus rapportiju. Naħseb li kienu ħafna li senjura Kalnieti iffukat fuq dak li rridu niksbu fil-erba xor li ġejjin. U naħseb kalla raġun meta qalet li rwol lini ta' dan il-kumitat huwa li natu priorita u nidentifikaw dawk loqsma fej aħna nixtiequ azzjoni għal dawn il-50 proposta Mbagħad nafu li din ma kienx leġiżlazzjoni maquda qatt ma kienet intiża li tkun hekk hija dokument politiku importanti ħafna u għalhekk naħseb li dan irridu nqisuh u s-sur ġvab. Qed nindirizza l-kumitat jekk jogħġbok aħjar jekk titkellem mal-kollega toħroġ barra jgħid il-President. Nissur ġvab. Naħseb ikun utli ħafna jekk ir-rapporters kollha u l-shadow rapporters jiffukaw xinu ma l-messaġġi politiċi li aħra rridu naddu. U naħseb li mid-diskussjoni sissa huwa ċar li probabbilment kulħadd Sinjora Rule, jgħid il-President, jekk jogħġbok. Naf li għandna kwistjoni fuq il-prodotti tal-kostruzzjoni iżda forsi tistgħu titkellmu barra. Naħseb li importanti ħafna li nitkellmu dwar il-valur miżjut li rridu noħorġu minn dan il-proċess. Ħafna mill-każijiet il-kollegi huma kuntenti minn ħafna minn 50 proposta, iżda forsi nistgħu nżidu xi ħaġa, iżda naħseb li l-Kummissjoni għandha xogħol komprensiv ħafna, iżda 50 proposta ma wisq biex nagħtu priorità jew sensa direzzjoni. U uħut mill-istqarrijiet kienu dwar kwistjonijiet li diġà għaddejjin, għalhekk naqbel ma' bosta minkom dwar il-rekonoxximent reċiproku il-rekonoxximent tal-kwalifiki professjonali, dawn huma importanti. U naħseb li din għandha tkun waħda mill-proposta tagħna. Iżda numru ta' oqsma kruċali naħseb fejn aħna neħtieġu nħeġġu lill-istati membri biex jaċċeleraw u jżommu ma' responsabilitajiet tagħhom biex bekk is-suq intern jaħdem aħjar fl-aspetti kollha Għalhekk hemm ħafna mill-punti li semmejtu diġà, bħal pereżempju l-integrazzjoni u konsolidazzjoni tal-punti waħdina ta' kuntatt, pereżempju biex ikun hemm aktar aċċess għall ġustizzja biex ikun hemm helplines. U hemm dawn laqsma l-oqsma kollha l-punti ta' kuntatt li huma oqsma fejn l-istati membri huma kapaċi li imexxuhom Peffa u diġa investaw ħafna flejjes ħafna stati membri fuq punti ta' kuntat waħdina u frankament naħseb li dan l-investiment ħajinħela jekk ma nibdux nipromovu dan il-punti ta' kuntat. U għalek punt usa li xtaqt namel dwar l-SMA li kien kemm xejn disappuntanti li ma tantx kien hemm promozzjoni tal-suq intern lill-imprenditori, lill-kumpaniji u l-ċittadini biex ikunu aktar ħadnu dan is-suq intern. U smajna dwar direttiva ta' servizzi taħt is-Sinjura Gebhardt u dawk il-pajjiżi li kellhom il-punti ta' kuntat waħdina li qed jaħdmu kellhom problemi u l-ċittadini tagħhom iktar kienu qed jaraw l-opportunitajiet ta' taħriġ f'pajjiżhom li lin minn pajjiżhom. Għalhekk irridu naraw li waslu għal benefiċċji dawn il-proġetti kollha. Iċ-ċittadini, il-kumpaniji żgħar, il-kumpaniji kbar, il-ħaddiema, dawn għandhom negozji fejn huma mdaħlina suq intern u mhux qed jaraw ir-rabta tagħhom mas-suq intern Ma ħafna huma frustrati għax taħossu li suq internet iwassal għal biżejjed riżultati għalihom. U għalhekk nibża li hemm dista kbir ta' prestazzjoni potenzjali. Għalhekk uħud mill-punti li uħud minnkom għamlu, speċjalment is-Sinjura Rule dwar l-aċċess għal negozji żgħar għas-suq waħdini hija xi ħaġa li stati membri jistgħu jindirizzaw issa. Ma naħsibx li hemm xi ħaġa fir-regolamenti Ewropej li qed ixekklu dan iżda u għal-mod kif ir-regolamenti eżistenti qed jiġu interpretati u għalhekk nitkellem naqbel ma' Sinjura kalniet dwar it-tmexxija u naħseb li fuq il-xiri pubbliku hija xi ħaġa li nistgħu nżidu valur miżjud fih. Aħna stess bħalma diġà minna fli moddi u għalhekk rridu nħaġġu l-xiri Eh, pubbliku il l-negozju innovattiv, iżda nafu li ma kienx hemm tibdiliet tal-qafas legali. Il-Kummissjoni ħatħata ħarsa li dan għalina, iżda hemm affarijiet li jistgħu jsiru bħeffa malajr fir-rigward l-innovazzjoni, t-taħriġ u anke li nistimolaw l-attivitajiet. Naħseb li parti mill-problema f'dawn l-oqsma hija li x-xiri pubbliku mhux qed jitħares bħala strument siwi biex iħeġġeġ aktar kompetizzjoni b'saħħitha għall-innovazzjoni għall xiri pubbliku u għall-SMEs. U f'pajjiżi oħrajn, per eżempju meta kena l-Iżvezja, ftaħt il-presidenza Svediża, tiftakru li fl-Iżvezja x-xiri pubbliku l-implementazzjoni tar-regoli tal-akwisti pubbliċi kienu jaqgħu taħt l-awtoritajiet kompetenti għaliex kienu iqesuhom li huwa modi kif jistgħu jiftħu swieq ġusti u miftuħa. U għalek hija xaġa importanti. Dak li qed ngħid huwa li neħtieġu naraw x'inhuma l-odot hawnhekk u l-modi u l-kelma li juża surmonti, il-pjattaforma kif kollegi oħrajn u inizjattivi oħrajn jistaw jaslu nistaw waslu għal riżultatu. Naqbel ma ħut minnkom dwar il-politika ta' innovazzjoni, dwar il-politika industrijali għal seklu 21 u oħrajn iżda ma naħsibx li għanna nirdupjaw l-affarijiet fej diġanna impenni, rridu naraw li konna l-elementi tal-pjattaforma li jgħinuna biex dan uħ. Specialment fosma per eżempju fl-Unjoni tal-Innovazzjoni, il-Sinjura Gunga Kunz għalet li il-mobilità tal-riċerkaturi huma grupp importanti li rridu nħarsu. Rridu tużaħ pala test case għal l-ewwel fond per eżempju pan Ewropew għal pensjoni għax jidher li hemm xkil kbir li jkun hemm qasam ta' riċerka Ewropew. U għalhekk din hija għodda li nistgħu nużaw, naħseb li nistgħu nuħdu ftit minn dawn kwistjonijiet u nħarsu l qudiem Naħseb kun tajjeb ħafna. L-aħħar punt li xtaqt nagħmel huwa dwar il-proċess għax uħud minnkom semmew l-importanza li naħdmu flimkien ma' kummatati oħrajn. Kenna tweġiba inkoraġenti ħafna minn kumitati l-oħrajn bħalma tafu jiena ktibt u student lill-kumitati u għahut minnhom diġà wieġbu malajr. Qed niftaħ diskussjonijiet mal-presidenti ta' kumitati oħrajn biex dan għamluħ malajr kemm jista' jkun u naħseb li wieħed mill-affarijiet l-għanni li rridu nagħmlu huwa li nippubblikaw l-iskeda tal-iskambju ta' femijiet u naraw kif nistgħu nejnu l-kumitati li jgħatmu maħna biex iżommu ħin kaw ħin biex nkunu nistgħu nitkellmu flimkien. Id-dibattitu ta' dalodu huwa indikazzjoni ċara biex nidentifikaw dawn l-affarijiet f'tlet rapporti għax hemm punt importanti iżda il-fatt li qed naħdmu flimkien bħala familja politika sħiħa mill-spettrum politiku kollu hija sinjal tajjeb u għalhekk ma rridx ikollna xi qejra jew xi ġlied jew pika li noqogħdu naraw minn ħajgħu kollu l-kompetenza ta' xiex. Mhux iż-żmien li nagħmlu hekk, importanti issa li naraw kif ħanallokaw riżorsi li hemm biex nimxu l qoddim U għalhekk din għandha tkun l-opportunità bħalma qalu uħud minnkom li nerġgħu nniedu mill-ġdid is-suq intern u s-suq uniku. U għalhekk dak jinsab propju fir-rapport Monti Issa rridu naraw kif ħanaħdmu dan b'mod operazzjonali u għalhekk huwa tajjeb issa li rapporters qed jaħdmu fuq dan u naħseb li l-punt aħħar tiegħi huwa li nixtieq infakkarkom li ksibna impatt politiku importanti ħafna bl-ewwel rapport Bluis Grek għaliex ksibna appoġġ kbir mill-partiti kollha fuqu. Issa jekk ħanippruvaw nagħmlu aġendi u narżaw risorsi diretti u najdu l-gvernijiet li rridu niksbu azzjoni, importanti li najdu ċar fil-rapport. U naħseb nkunu ta' suċess jek nistaw niksbu votazzjoni eh, maġġoranza kbira. Naħseb tant tistaw tifmu għedkom, u għalek dawn huma loqsma li rridu nimxu l-qoddim, qed nimxu l-qoddim u nisten l Antonio Fernando Correa de Campos biex naħdem miegħu bħala xedu rapporter u naħseb li meta jkollna laqgħat ta' koordinazzjoni importanti li nfakkarkom li l-koordinatura ħajjieħdu responsabilta biex jikkoordinaw kollox taħt il-presidenza tiegħi. Iżda nistiednu l-tlet rapporters biex jiġu biex jikkoordinaw ix-xogħol. il-Sur Kreuzman huwa koordinatur u kollu ħajsieħbu mal-koordinaturi l-oħrajn biex ikun hemm revizjoni u analiżi dwar il-progress ta' dossiers u l-kwistjonijiet li rridu mixu qudiem. Tepus, naħseb li issa nista' nistieden lis-Sur Bramte mill-tim mill-Kummissjoni, tuħ merħba u forsi kif il-liaison consultation process qed timxi l qoddim Mbagħad ikonna l-aħħar interventi mir rapporters biex jitkellmu. Naf li s-Sinjura Turinen u s-Sur Ġvab biex jitkellem. Għalhekk l-ewwel nisimgħu il-Kummissjoni u mbagħad ikonna sommarju minn dawk kollha li jixtiequ jitkellmu għax għandna saħda xi nofs biss. L-ewwel Sinjura Bromtek jogħġbok.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 għaddejja anka f'dawn it-tielet pilastri li aħna ddiskrivejna ġifieri nerġgħu insaħħu l-fiduċja ta' ċittadini fil-kumpaniji tagħna u li naraw kif ħammexxu aħjar is-suq waħdin. Ġifieri qed naħdu gost li qed tappoġġaw l-approċċ tagħna tal-Kummissjoni l-Kunsill ukoll jappoġġawna għadna għadna kem uh, rajna li huma bdew jaħdmu fuq dwar din il-kwistjoni u għadha huma ħajadottaw l-ewwel set ta' konklużjonijiet intermedjarji minħabba illi huma fil-fatt verament jilqaw l-approċċ iżda għadhom ma deċidewx eżattament x'ħajkunu l-prijoritajiet tagħhom, ġifieri ħajkomplu dejjem b'dan ix-xogħol ta' analiżi anke matul il-Presidenza Ungeriża u ħajkun importanti ħafna fil-fema tagħna li l-istituzzjonijiet jaħdmu flimkien meta ħana niddeċidu li għanna nibdew naħdmu u li nibdew mill-ewwel ħalibek aħna jkollna eh, ftejjin politiku wiesa fuq il-prijoritajiet li għalina il-kollu ma importanti f'dak li għandu xaqsam mis-suq ħadin. Issa dwar il-proċess nista' ngħidilkom li ħajkun hemm ħtieġa illi fil-fatt aħna niltaqgħu u nippruvaw nsibu bażi komuni ħalli bekk l-istati membri kif qed inti ċar ħafna jistgħu jaċċettaw dan il-proġett u jistgħu jibdew jaħdmu fuq il-miżuri li jistgħu jkunu diġà implementati minn issa. Illi għalissa nistgħu naraw dawn il-miżuri mhix biżejjed dak għandu x'jaqsam tmexxija tas-suq intern. Ġifieri l-proċess fih innifsu nifsu għan diskutu eh, fil-dan il-format ta' trilogu, pero nasbu illi jistaw mbagħad eh, jitmexxa l din permezz tal-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni ta' kodeċizjoni, u mbagħad nittamaw illi l bidlit l-iktar kruċjali hu wara l-perjodu ta' konsultazzjoni wara l-perjodu ta' konsultazzjoni mbagħad il-Kummissjoni ħad toħroġ b'rapport trasparenti illi żgur li ħajkollu impatt fuq il-fatt jekk ux ħajintlaħaq ftehim bejn l-istituzzjonijiet dwar prioritajiet. Kien hemm xi ftit mistoqsijiet fil-fatt illi tresqu dwar il-ħin li għandna dispożizzjoni tagħna jkun diffiċli nwieġeb dawn mistoqsijiet. Minissa mela però kif qed inti aħna konna qegħdin naħdmu eh, b'mod intensiv fuq dan u lesti illi nwieġbu ċertu mistoqsijiet anke fuq livell bilaterali fuq it-mexxija tas-suq intern ħabra ċertu aspetti mhumiex daqshekk ċari. U naturalment kifet lesta l-wieġeb mistoqsijiet tagħkom. Grazzi ħafna iva naħseb li hija xi ħaġa importanti ħafna illi eh, aħna nismaw ukoll l-informazzjoni minn ħatawkom u nafu illi l-Kunsill qegħdin jippruvaw eh, jarmonizzaw anke l-pożizzjoni tagħna ma tagħhom u naħseb illi l-Kummissjoni huwa tajjeb illi tgħidilna darba darbtejn illi ħat is il-pozizjoni tagħna fir-rapport tagħha. Mela, jiena naħseb li għad fadlinna ftit ċans għalli namlu recap ta' malajr dak li għandu xaqsam il rapporters il-sur xvab li huwa koordinatur u kol xtaq jitkellem. Imbagħad is-sur Kreutzmann Professur u Sinjura Kanjet, Sur Xwab Kieċba. Grazzi ħafna, Sinjura Sur President. L-għanet nishtiq nitlob uh, skuza li l-ek tal-għat nitkellem mal-ġirin tijaj jina naħseb li uh, u problema jali aħna rridu naħdmu iktar l mal din raġuni dispeċini qed nagħti attenzjoni però kelli nikkonsulta mal-kollegi fuq ċertu affarijiet. Jina naħseb ukoll li Nishtenu ringrazzi l għannet il-Kommissjoni, jina naħseb li dinja bazi tajba sabiex anka nipruvaw nilħu dak illi edha t-proponi il-Kommissjoni. U aħna importanti li naqblu fuq il-fatt li rridu nilqu maġġoranza kbira f'dan il-Kumitat jekk aħna nixtiequ nagħmlu progress u naħseb li rridu nanalizzaw minn issa fuq li ma bażi aħna nistgħu nagħmlu progress minħabba il-fatt li s-soġġeriment tas-sur Grex, eh, aħna nafu li rrid ikollna approċċ olistiku din hija xi ħaġa tajba li nibdew biha, però aħna rridu noqogħdu attenti wkoll f'dak li għandu x'jaqsam il-prioritajiet u l-iktar affarijiet li aħna rridu nagħmlu dawn irridu nżommuhom u nżommu magħhom u aħna ma rridux xaqas ehm, naqbżu ċertu affarijiet, però jekk aħna naħsbu li rridu nanalizzaw nerġgħu il-prioritajiet u l-iktar affarijiet importanti dawn irridu nappoġġaw. Issa jiena naħseb ukoll li anke f'dan il-kontest tal-collective address dan huwa punt li naturalment għandu x'jaqsam mal-problemi tal-implementazzjoni u l-implementazzjoni hija diffiċli ħafna dejjem nistgħu ntejbuha, però f'dak li għandu x'jaqsam l-implementazzjoni nafu li hemm ċertu problemi. Issa dak għandu x'jaqsam mill-kollega Korea da Campos għandu raġun meta qal li aħna rridu nerġgħu nikstilura fiduċa fiduċja tal-konsumaturi. Irridu nkomplu ntejbuha e, tifu għadin il-fiduċa, jiva jena naqbel mal-kollega u għaveru li 800 Eh, xogħol irregolat u mitejn minnhom biss huma regolati. Jiena qed nistenna bil-ħarqa li nirċivu din il-proposta ħalli bekk nirpreżentaw għall-istati membri kollha ħalli bekk dawn ix-xogħlijiet irregolati kollha jistgħu jkunu irrispettati. U eh, naħseb li fuq eh, għal dan aħna nistgħu naraw kif nistgħu ntejbu l-affarijiet aħna nasbu kull ftak li ntixaqsam il-modellitajiet nafu illi aħna ma smajniex daqshekk informazzjoni, però rridu nkunu ċari li aħna bħala kumitat lesti illi nagħmlu titjib anke f'dak li għandu x'aqsam il-modellitajiet u l-Kummissjoni u rridna illi dawn dan it-titjib huwa possibbli aħna jekk ma jkunx dan it-titjib qasbis issa jkollna proposta leġislazzjoni ġdida qabel ma naqblu bejnietna, però nixtieq nżid xi ħaġa wkoll jekk dan l-approċċ holistiku kollu l-appoġġ tal-maġġoranza, naturalment imbagħad rridu eh, naraw x'ħajamlu l-kumitati x'qed jagħmlu l-kumitati l-oħrajn f'dan dwar dan l-istess suġġett irridu nagħmlu kooperazzjoni iktar magħhom ħalli bajkun jkun kull nagħmlu progress ta' vera. u aħna rridu naħdmu fl-imkien ħalli bekk namlu kooperazzjoni anka eh, ma' rappresentanti tal-komitati l-oħrajn ħalli bekk aħna nkun nistgħu ninaqdu magħhom jiena naħseb li sabiex nikkonkludi jiena nixtieq ningrazzja ħafna l-kollega Kanjete fil-fatt hemm numru ta' punti li aħna dak li għandu x'aqsam it-tmexxija tas-suq intern nistgħu ntejbuha ħafna naturalment wieħed minnhom huwa l-mekkaniżmu ta' IMI u li aħna diġà tkellimna Dwar dan jiena naħseb li l-Kummissarju Barnier fil-fatt eh, hemm bżonn li nfaħruh minħabba li huwa verament saħaq fuq il-fatt li dan il mekanizmu rrid eh, nagħmlu progress eh, fuq u fanka fuq livell tal-Istati Membri u aħna nixtiequ nagħmlu kontribut anke għal dan il-progress u naħseb li dan il-progress verament nistgħu nilqu jekk aħna nikkoperaw bejnietna u aħna lesti għal din il-kooperazzjoni. Grazzi. Uh, well, thank you very much. Uh, indeed, and, and for your uh, strong endorsement of the, of the way that we're, we're aiming. Grazzi ħafna tal-mod uh, ta' kif inti qed tappoġġana u naħseb li huwa tajjeb ħafna l-mod ta' kif inti qed tmexxi l-kooperazzjoni mal-IPP u anke mal-komunitati l-oħrajn din tista' tkun xi ħaġa sewwa ħafna li tista' tgħinha sabiex aħna jkollna approċċ komuni sabiex tgħinna wkoll aħna bħala rapporter sabiex um, inkopru suġġetti li ma daqs xejn komplessi sa ngħaddu għas-Sinjura Limis. Għas-Sinjura uh, Vernio Kjoġbok. Iva, għanitkallem fil-qosor, sur President, għalli inti tkun tista' tikkonkludi, però aħna naħseb li l-koll naqblu li Dan huwa statut ambizzjuż ħafna u kif qal il-President aħna rridu nistabilixxu l-prijoritajiet, rridu nidentifikawhom u naraw li ma miżuri politiċi u liema messaġġi politiċi nixtiequ nibgħatu. aħna fid-dibattitu l-kol kemm aħna semmejna xi għaxar prioritajiet jew b'nax il-priorità li nġġa nistgħu naqblu Eh, u nihdu impenna li jom minissa ħalli u progress dawn il-prioritajiet rridu naqblu fuqhom. Ma konsil u għada fil-fatt matul il konsil ta' kompetittività ħan ippruvaw nirqu uftim u nittamaw illi saħda ma jkunu stabilixxew ċertu prioritajiet u aħna nirċievu feedback mill-ewwel ħalli bekk naraw jekk nistgħux nagħmlu progress fuq din il-kwestjoni. Issa, il-Konsil il-Parlament huma il-żewġ istituzzjonijiet li għandhom ir-wol tal-leġislatura, għadu raġuni aħna rridu naħdmu fl-imkien mal-Konsil u mal-Kommissjoni jista' jkun il ħaj xogħol ibes minħabba li aħna għandna 27 pajjiż fl-Stati membri eh, fl-Unjoni Ewropea, skużawni, u ma tantx għandna ħin. Grazzi ħafna Iva, issa ngħaddu għal għal kummenti ta' konklużjoni, ma nafx jekk inti sur Kreutz ma tixtieq xi tsib xi ħaġa. Iva jiena naħseb li dak li qal is-sur xfab il-kollega tiegħi huwa importanti ħafna u naħseb li f'dak li għandu x'jaqsam l-implementazzjoni ta' kontroll u ta' dawn il-miżuri fl-istati membri dawn huma affarijiet tajb importanti ħafna u l-implementazzjoni hija l-iktar ħaġa importanti għax aħna rridu naraw li wara dan il-paraw li kollu fil-fat verament dawn il-miżuri jkunu implementati fl-istati membri kif aħna eh, qed nipprevedu ħalli bekk is-sistema u situazzjoni eh, illi kienet konsegwenza tal-kriżi ekonomika titjib. Aħna rridu nitkellmu favur l-Ewropa u mhux eh, dejjem nkunu iktar iffukati fuq l-interessi nazzjonali u jiena naħseb illi aħna huwa tajjeb ħafna li aħna ħan diskutu iktar dawn il-proposti u naħseb li l-50 suġġeriment tal kummissjoni huwa spektrum wiesa ħafna, però naħseb illi għanna natu kontribut għalli bekk fil-verità ċittadini tagħna jkollhom iktar fiduċi fl-istituzzjonijiet Ewropej kif ukoll fix-xogħol li aħna nagħmlu minnaħa tal-istituzzjonijiet Ewropej. Grazzi. Uh, thank you, Mr. Kreutzmann. Uh, Professor Correa de Campos. Grazie ħafna, Sir Kreutz. Sur Correa da Campos, grazie ħafna. Qed nħu gost ħafna li jem unanimita anka dwar dawn il-punti u opinjonijiet dan huwa eh, suġġett fejn kien diffiċli ħafna li aħna nilħu ċertu eh, konsens bejnietna Is-Sur Kreutzmann tkellem tajab ħafna u tajab nerġaw nikisbu l-fiduċja eh, tal-ċittadini tagħna fil-sistema. Nafu li din proposta għandha tindirizza l-tiġijiet tal-ċittadini u tal-Istati membri. Naħseb il-rappreżentanta tal-Kummissjoni qalet dan li l-Istati membri għandhom fil-fatt li jmexxu qudiem il-proċess u ċittadini għandhom iħossu li għandhom ċertu parteċipazzjoni sħiħa, ċertu ownership dak li għandu x'jaqsam dan il-proċess. ġifiri l-informazzjoni li tittinata mill-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropej li ċittadini hija xi ħaġa importanti ħafna u aħna rridu noqogħdu attenti wkoll dak li għandu x'jaqsam koordinazzjoni ma' kumitati oħrajn fuq dawn is-suġġetti orizzontali bħal xiri pubbliku, trasport, mobilità, eċetera, eċetera. Dawn huma kollha suġġetti li jaffettwaw b'mod dirett ehm, is-suq intern, però mhumiex forsi eh, relatati b'mod daqshekk eh, dirett u ovvju. Pero dan huwa punt daqsxejn problematiku, jiġifieri li f'dak li ndu jaqsam il-collective redress ma nasibx li hemm daqshekk unanimità. Hemm bżonn li naħdmu iktar dwar dan il-punt, ħalli bekk naraw li nirqu ftehim. U id-deċiżjoni li ttieħdet imnaħa tiegħek u naħa tal-koordinaturi ġifieri li naqsmu dan kollu fi tliet rapporti differenti naħseb li kienet verament xi ħaġa li tagħmel sens, xi ħaġa sirja ħafna, però ħajkun xogħol ibes, ħajkun xogħol diffiċli ħafna u aħna naħsbu però li xorta waħda ħajkun xogħol siri minħabba da ħajkun problematiku minħabba li s-suq intern miex miex daqshekk eh, storja seksi biex ngħidlek li hija daqsxejn tattira l-attenzjoni ta' ċittadini tagħna, ma nafx kif aħna nistgħu nagħmlu għadax iktar interessanti u importanti li aħna nippruvaw minn eh, qajmu iktar interess f'dan is-suġġett ħalli nerġgħu nibdew nitkellmu fuq is-suq intern. Grazzi ħafna s-sana dos kanieti sabiex nikkonkludu. Grazzi ħafna l-ewwel jina nishtiq nixtieq mal-kollegi kollha li tkellmu dwar dan is-suġġett u qalu illi dan huwa suġġett importanti għaċ-ċittadini kollha. U aħna rridu naraw kif aħna ħankomplu bit-tmexxija tas-suq. Waħdini ħallibek natu servizz l-ċittadini tagħna u nwaslu għal iktar tkabbir. Jiena naħseb illi dan id-dokument dwar l-att tas-suq Waħdin żgur jista' jwassal għal suq waħdini li jagħmel iktar sens fil-kuntest tal-Parlament Ewropew jaxa huwa dokument importanti ħafna u jiena nixtieq nirringrazzja lir rapporters kollha kif ukoll ix-shadow rapporters għal dedikazzjoni tagħhom u għall ħidma tagħhom li waslu għal dan ir-rapport tajjeb li nittam li seta kien adottat b'maġġoranza kbira fil-kumitat u nittamaw li ħajkun adottat maġġoranza kbira anka fil-plenarja. Jiena napprezza ħafna illi kulħadd illi tkellem illum daw kollha li tkellmu llum fil-fatt tkellmu kemm huwa importanti li aħna jkollna approċċ holistiku f'dak li għandu x'jaqsam dan id-dokument u sabiex jiena nwieġeb lis-Sinjura Styler fuq 28 reġim dan huwa qafas legali ta' regoli tal-Unjoni Ewropea illi ma jibdlux ir-regoli nazzjonali. Iżda huwa qafas regolatorju li huwa alternattiva għal regoli nazzjonali, hija xi ħaġa li tintuża bl-Istatut tal-Unjoni Ewropea u aħna l-ewwel naħsbu fuq regolamenti u mbagħad fuq direttivi. Nafu li ridna noqogħdu attenti ħafna minħabba li ir-regolamenti għandhom dejjem jirrispettaw il-prinċipju tas sussidjarità però aħna nistgħu nħarsu lura u naraw ġara fil-prattika. U rajna illi partijiet minn dawn eh, liġi kienu regolamenti li kienu implementati b'mod dirett u kien hemm ċertu regolamenti kellhom ikunu implementati u din kienet xi ħaġa abbundanti ħafna f'dak li is simplifikazzjoni, però l-impressjoni tagħna hija illi din waslet għal direttivi diffiċli ħafna biex timplementon u anka kien hemm ħtieġa marbuta magħhom sabiex aħna nagħmlu kompromessi politiċi li komplikaw ħafna l-pożizzjoni tal-implementazzjoni ta' dawn ir-regolamenti direttivi Ewropej fil-liġi nazzjonali. Grazzi ħafna lilkom il-koll tal-li fil-fatt bdejtu taħdmu fuq dan il-proġett tant ambizzjuż, u jiena nixtnawguralkom ħafna suċċess fir-riċerka tagħkom anke matul il-pawża tal-miliet matul il-vaganzi tal-miliet minħabba li nafu li jintom ħaterġaw tibdew taħdmu immedjatament. Min jannar li lin dwar dan is-suġġett, dwar dan il-sujġet, bekk aħna nikkonkludu l-ħar laqgħa tagħna s-sena 2010. Nishtin ringrazzja l-komitati l-oħrajn u għana ħanaħtbu anka matul il-vaganzi tal-minit ma' rapporters l-oħrajn nixtieq ningrazzja l-staff kollu tal-grupp u tal-membri ġimaddi l dieħla aħna mhux ħajkonna laqa formali fi Strasburgu, però ħajnieħdu l-opportunità sabiex niltaqgħu f'mod iktar formali illi ħan niltaqgħu fil-fatt it-tnejn flasġija fis-sitta u nofs. fil kamras ċe 41, C41. U eh, nafu illi hemm ħabasta kollegi li qed jaħdmu ħafna għal din il-laqgħa titlu rapporti nittama li jintom ħad għamlu sforza biex tkunu preżenti u nittamaw l istaf tagħkom ikunu prezenti u kull nar tnejn fis-sitta u nas fi Strasburgu. Jiena nixtieq nieħu l-opportunità sabiex nirringrazzja lilkom il-kol tal-li parteċipajtu f'din il-laqgħa u nixtieq kom il-miliet il tajjeb u s-sena tajba, vakanzi tajbin Għet nistana bil-ħer nerġa niltaqa' il-taqa maqom għawek f'jannar għal nerġu nibdew s-sena ġdida ta' ħidma intensiva fiħdan dan il-Kumitat.